Good morning, dear colleagues. Għabda tajba, kollegi. Nlaqkom uh, tini ġurnata ta' din il-laqa tal-Komitat Libe ħanibda b'avviż. Għandna talba mill-rapporter Sinjora Gabriel l-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum il-liberalizzazzjoni liberalizzazzjoni tal viza mal-Ġorġa, dak il-punt ser nipposponuh għall-qatana tal-25 ta' April, nhar it-tnejn illi ġej. Mela ħanibdew bl-ewwel punt. Dokument tal-vjaġġar Ewropew għal eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi illi jibqgħu b'mod illegali. Ħanadi l-kelma lil rapporter biex tippreżenta l-abbozz tar-rapport is-sur ħalla aħu. Grazzi, Signor President, kollegi. Wieħed mill-ħafna fallimenti tal- CEAS u tal-approċ tagħna għall kriżi migratorja attwali u għal fatt li l-Istati membri qed ifallu fli jagħmlu rimpatrijazzjoni ta' dawk il- Eh, persuni illi l-applikazzjoni għal iżil tagħhom ma ġietx aċċettata dawk illi mhux intitolati għal protezzjoni internazzjonali u dawk illi huma migranti ekonomiċi. Inqas minn 40% tal-deċiżjonijiet ta' ritorn jiġu nfurzati. U dan il-falliment għandu numru ta' konsekwenzi. L-ewwel nett tinkoraġġixxi li kram abbuż mill-sistema ta' azil. Nafu li ħafna minn dawk illi qegħdin jaqsmu l-Mediterran ġej minn pajjiżi fejn li ċittadini tagħhom ftit għandhom ċans li jiġu rikonoxxuti bħala refuġġati. Balla minn hekk, barra minn hekk timina il-kredibilità tal-leġitimità tas-sistema ta' azil fajnejn iċ-ċittadini Ewropej. U t-tielet, inkun qed tikkonsma riżorsi illi aħjar jiġu intużati għal dawk li ġenwinament għandhom bżonn il-ħarsin. Il-raġunijiet wara ir-rati baxxi ta' ritorn huma komplikati u m'hemmx xi soluzzjoni maġika din il-problema. ċertu stati membri jirnexxilhom iżjed jirritornaw lil dawn in-nies uh, għal pajjiż ta' oriġini tagħhom, ikun utli ħafna li ninvestigaw l-esperjenzi u l-prassi li hemm fi stati membri differenti. Fil-waqt li m'hemmx soluzzjoni waħda hemm ħafna affarijiet żgħar illi jistgħu jsiru biex intejbu is-sitwazzjoni. Waħda mir raġunijiet għaliex ċertu stati ta' oriġini ma jkunux ridu jieħdu lura ċittadini tagħhom u għal-fatt li m'hemmx eh, dokument waħdini armonizzata li vjaġġar. Eh, m'hemmx dokument li kollu ċertu features ta' sigurtà li huwa rikonoxxut mill-pajjiż eh, ta' oriġini il-Kommissjoni ippruvat tindirizza din il-kwistjoni. Jena Nappoġġa fil-fatt il-proposta B'dokumenta li vjaġġar armonizzat nittamaw illi naqsu l-burokrazija u l-ispejjeż mhux biss għalina immanka għal pajjiżi terzi in kwistjoni. Il-proposta tiegħi tinkludi il-bżonn illi nassiguraw li jkun hemm standards tekniċi għolja mod partikolari sabiex eh, niproteġu kontra eh, l-falsifikar ta' dokumenti. Ġifieri apparti minn feature soħra ta' sigurtà li qed nissuġġerixxi fil-proposta, nipproponi wkoll illi eh, ikonna standard tekniku għal ritrat li jkun hemm fuq dawn id-dokumenti. Dan il-dokument ta' vjaġġar revedut mhuwiex biss ma fiex biss features ta' sigurtà imtejba, iżda jippermetti wkoll li nibnu żjed fiduċja bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi. Għalhekk proponejt illi fejn possibbli. Ikun hemm informazzjoni addizzjonali dwar dak l-individwu e, dwar is-sigurtà u dwar il-ġlida kontra traffikar illegali. Fġieħ l-esperienza e, qed niproponi illi dokumenti nħareġ fl-Ingliż, fil-Franċiż u anka fil-lingwa uffiċjali tal-pajjiż terz involut. Sinjura President. Ma rridux inħallu li għaddu snin qabel ma nindirizzaw daw in-nuqqasijiet fil-kooperazzjoni tagħna mal-pajjiżi terzi jew nuqqasijiet li hemm fid-dokumenti li qed noħorġu. Għalhekk nipproponi illi namlu reviżjoni regolari u fil-font tal kif se jaħdem dan il-dokument ta' vjaġġar modifikat. Fostom anka rata ta' modifikazzjoni minn kull pajjiż terz. Din it-tip ta' informazzjoni għanna bżonna sabiex nieħdu stampa ċara ta' fejn huma e, il-punti dajfa tagħna. Ma nafux salima punt il-rati ta' ritorn jiddependu fuq il-dokument ta' vjaġġar innifsu. Il-Kommissjoni l-Istati Membri u l-Infurzar tal-Liġi daw l-autoritajiet dejjem iżjed qed jitkellmu fuq il-bżonn ta' interoperabilità tal-sistemi teknoloġiċi fl-Ewropa. U hemm il-bżonn li l-informazzjoni mażom mhuwiex sempliċement maħżuna hemmhekk imma li dik l-informazzjoni tajna nibnu stampa ċara tas sitwazzjoni li għandna qudiemna u ta' x'azzjonijiet għandna bżonn nieħdu. Sabiex inżidu r-rikonoxximent mutwu ta' deċiżjoni ta' ażil fl-Unjoni Ewropea, U sabiex nevitaw li jkun hemm movimenti sekondarji ta' dawk l-applikanti għall ażil li ġew irrifjutati, hemm bżonn illi nassiguraw li kien hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri dwar il-ħruġ ta' dokumenti tal-vjaġġar u eh, dawk anka l-individwi illi huma reġistrati bħala li qegħdin f'dak il-pajjiż illegalment. Għalhekk qed nissuġġerixxi li kopji ta' dokumenti tal-vjaġġar li nħarġu mill-Istati membri jiddaħlu fis-sistema ta' informazzjoni tal-Eurodac u tax-Schengen. Fl-aħħar, sabiex dan id-dokument ikun rikonoxxut fuq bażi wiesa u biex ikun effettiv hemm bżonn li dan ikun parti minn sforz eh, determinat minn naħat l-Unjoni Ewropea sabiex niksbu eh, ftejmijiet iżjed ċari dwar ir-ritorn ma' pajjiżi terzi. Ir-rikonoxximent ta' dan id-dokument għandu jkun rekwiżit għal kwalunkwe riammissjoni u ftehim ta' kooperazzjoni fil-ġejjieni. Sinjuri, l-immigrazzjoni hija suġġett sensittiv ħafna u ta' natura politika. Għalek inħoss illi hemm bżonn nenfasizza illi din il-proposta miex sabiex nibdlu ir-regoli jew li noħolqu regoli ġodda, għawek għed nitkellmu fuq li nimplementaw aħjar u ninfurzaw aħjar dawk ir-regoli illi diġà għandna. Naħseb li dak huwa fl-interess ta' kulħadd, grazzi. Thank you very much, Mr. Halal. Grazzi. Issa naddi il-kelma li xċadu rapporters is-Sinjura Mussolini. Mhux qed nara l-ewwel rajta massa mhux qed nara. Mela fil-każ is-Sinjura Dalli. Thank you, Chair. Thanks. Uh, grazzi, President, grazzi, rappresentanti tal-Kommissjoni, grazzi, kollegi, l tajba l-kulħat. L-ewwel qed nirringrazzja lir-rapporter tal-ħidma tiegħu fuq dan il-file. Aħna bħabda SND nemnu illi li konna bżon, li konna politika ta' migrazzjoni li taħdem u li tagħmel differenza fil-prattika ifisser li għandna bżon politiki li huma komplessivi bizzejiet biex ehm, jinkludu l-aspetti kollha ta' dan il-fenomenu minn dak li jiġri fil-pajjiż ta' oriġini għal wasla għall akkoljenza u għal kif dawn in-nies qed jgħixu fil-Istati Membri tagħna kif ukoll ir-ritorn. Il-politiki tagħna jridu dejjem ħarsu lejn l-istampa sħiħa li natu jew li niċħdu l-azil eh, dak waħdu ma jfissirx li għanna politika ta' migrazzjoni. Ejja niftakru kol kif għal rapporter li 60% tal-immigranti kollha illi suppost jiġu ritornati għal pajjiżi ta' oriġini tagħhom għaliex mm, ġew miċħuda l-ażil dawn jibqgħu jgħixu fl-Ewropa f'kondizzjonijiet prekarji fil-faqar u pratikament bla ebda drittijiet jew salvagwardi. Dawn huma eh, jaħlu dan il-limbu legali mm, bla tama għaliex il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom ma jaċċettawx, ma jerġgħux jaċċettawhom lura għaliex ma jkollhomx id-dokumenti neċessarji għax m'għandhomx dokument tal-ivvjaġġar. U il-mistoqsija hija hekk sew, le ovvjament li mhux sew, dan imur ukoll kontra artiklu 13 tal-ftehim ta' Kotonu. Imma dan kollu qed jiġri u dan ir-regolament għandu lan illi fil-fatt jirranġa din il-kwistjoni tant kruċjali. Bħala SND, aħna ħanaħdmu sabiex nassiguraw illi ikonna dokument effettiv u dirett kan jista' jkun illi iżid ehm, ir-ritorn lejn pajjiżi terzi u nassiguraw ukoll illi drittijiet tal-migranti illegali ikunu rispettati. Dan huwa dossier tekniku u għanna nżommu mal-ambitu ta' dan ir-regolament mhux ħanaċċettaw eh, żidiet ma' dokumenti li jistgħu jimminaw il-persuni eh, in kustjoni u drittijiet tagħhom għal xaħna nemnu li għandu ikunna approċċ uman sabiex ikun hemm sigur ta' dawn in-nies għal pajjiżi terzi tagħhom. Ġifieri jiena ħerqana li nkompli naħdem fuq dan id-dokument ma' relatur manka ma' shadows l-oħra u ħerqana illi konna fil fat fajl leġislattiv illi jkun prattiku li għamel differenza fil-ħajja ta' jum Grazzi, signor Mussolini. Noi come gruppo siamo assolutamente... Grazzi, signor Presidente, ħna bħala grupp naqblu mija fil-mija ma' dan il-dokument, nasbu li huwa dokument importanti ħafna, għalix iġeddet id-dokument tal-1994 bidlu ħafna farijiet mill-94 kien hemm ħafna emerġenzi ma din ma nistgħux insejħula emerġenza llum il-ġurnata hija eh, kwistjoni li hija ta' natura eh, hija kronika. Il-ġabra tar-rapport tal-regolament huwa xi ftit jew pożittiv, Imma dak li aħna nixtiequ nintroduċu, ġifri jkun hemm enfasi akbar fir-regolament huwa referenza akbar għall-Unjoni Ewropea speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-ftehim tar riammissjoni, ġviri natu aktar e, ruol akbar lill-Unjoni Ewropea, ovvjament id fit ma l-istati membri li jkunu mbagħad qegħdin joperaw fil-post għal dik li hija l-analiżi u l-valutazzjoni tad-dokument. Nixtieq infakkar li regolament ma jindirizzax biss il-kondizjoni, ma jindirizzax il-kondizjoni ta' e, ripatriazzjoni imma huwa dokument tekniku biex jagħti aktar armonizzazzjoni, aktar standardizzazzjoni għal dan id-dokument biex ikun hemm regoli ċari. Għalhekk aħna rridu li jkun hemm lingwaġġ ċar imma wkoll li l-artikli nfusom ikunu ċari għal dan huwa regolament tekniku u hemm bżonn li jkun ċar ma jistax ikun hemm nuqqas ta' ċertezza jew xi dubi għal dan id-dokument għandu bħala il-punt ta' tluq tiegħu l-ftat l-aħħar ftehim ma ġiex maqbul fil-ftehimiet bilaterali għalhekk irid ikun omoġenju ħafna, ħafna tekniku il-kondizjonijiet ma jridux jiġu mibdula u jiena nixti indaħħal referenza anka għal minorenni barranin mhux akkumpanjati li insemmuha kemm fil-premessi kif ukoll fl-artikli. U mod partikolari hemm bżonn meta tkellmu ma' rappreżentanti tal-istati membri differenti ma jkunx hemm biżijiet finanzjarji eh, finanzjari addizzjonali fuq l-istati membri, Ġuri m'hemmx bżonn ta' riżorsi finanzjari addizzjonali mingħata l-istati membri. Grazzi. Grazzi signora Mussolini e signora Wenberg. Grazzi. Migranter som vägrar respektera... Ħafna, bieċa kbira minn klandestini minn migranti ma li ma jiridux li morru l-ura problema kbira ma wix sigrit il-problema qed tiżdied kull ma jmur. ħafna drabi dawn siru kriminali, jew siru kriminali u ma' jew siru vittmi tal-kriminalità. Tal eh, il-valur legali tal-liġi tagħna qed jispiċċa basugu. Il-problema tal twettiq ta' dan ir-ritorn huwa li u l-implementazzjoni tar-ritorn huwa li twaqaċċajt il-mertu u l-importanza tal-leġiżazzjoni tagħna stess. Jien naqbel ma l-emenda 5 fil-fatt għaliex Dan għandu jkun prerekwizit sabiex iċ-ċittadin illi jirritorna jibbat lura u illi jintbat lura u ma jrid imur lura jrid jiddaħħal taħt ċertu tip ta' klassifika. <coughs> Apologies for being late. Grazzi, il kelima li mis. Grazzi, signor Sargentini. Skużawni tal-li ġejt tard. L-ewwel Dan huwa dossier tekniku, ejja nħalluh tekniku. Għaliex jekk għanqodu nipruvaw ndawru f'dossier iżjed politiku ma naħsibx ħarna xinna niftemu, ħaridilkom għalfejn, minnu minna ħatana tal-ħodor. Jena ma naħsibx li l-problema bli n nirritornaw il-dawk li qegħdin hawnhekk illegalment jew dawk li ġi kellhom l-applikazzjoni eh, tal-azil miċħuda, ma naħsibx li għandha x'taqsam mal-burokrazija eh, fuq livell Ewropew, jekk inti trid tirritorna xi ħadd f'pajjiż terz, dak il-pajjiż terz irid jaċċetta il dik il-persuna. Jina fil-fatt nara każi fejn ikun hemm nies li jixtiequ jmorru lura f'pajjiżhom imma ma jkunux rikonoxxuti minn pajjiżhom u ma jkollhomx id-dokumenti neċessari. Ma Nistaw ntejbu l-lasser passetana imma maħniex ser eh, jirnexina nelbu dik il-problema. Il-mistoqsija hija għalfejn għanna bżonn l-lasser passej jekk eh, għaliex kieku eh, kena ftajim illi l-laser passejo bizzejja tal-pajis terz kieku kienu jiprovdu dokumenti neċessarji. Imma jekk dan il-dokument għandu lan illi kunem proċessi zjed faċli għal-ritorn biex dawn iġu accettati fil-pajizi tagħhom mandi lebda problema li dik hija proċedura ta' għażil, proċedura ta' ritorn. Pero jekk dan il-dokument għandu lan illi e, nipruvaw b'ximot ehm, nisvijaw nizvijaw mill-proċedura normali għal pajizi terzi mux ħajr nesċinna. Għedni nota li relatur daħal xi premessi zejda u fejqet jitċara il-pozizjoni politika taħtijaw Jina da ma naqbilx miegħu, naħseb intix sorpriż, għax naħseb li bekk m'intix qed tajn biex tiċċara dan id-dossier tekniku. Se nisaqsu aħna għażjed ċarezza, per eżempju dan il laser passej, jinkludi ukoll ehm, ritratt il-relatur jgħid tal-istess format tal-ritratt eh, ta' passaport qed nifhem għaliex ma tistax taċċetta kwalunkwe ritratti ma ritrat minn fejn ħanġibuh. Dan jkun fis-sistema, eh, jekk ma jkunx fis-sistema, jekk ma jkunniex ritratt, x'għamlu. Jekk xi ħadd ma jridx li eh, noħdulu ritratt għaliex ma jridx jintbagħt lura d-dar, x'ħan Jiġifieri nixtieq użjed ċarezza fuq dawn il-punti. Nasib li se neqaf għawek għalix wara kollox tħal tartina, Però it-talba tiegħi juwa li dan id-dokument ma natuħx laqta politika għaliex jekk nagħmlu hekk u nippruvaw nbidluh politika tar-ritorn għal-futur ma ħnix se naqblu. Grazzi. il signora Vergia, għala xadow. Piċini ġej tart. Sempliċiment biex ngħid li jiena mhux taqsek qed nistaġeb li qed nara dan il- li t-najdu fuq il-tekst, imma nappoġġu Senjura Sargentina li għan rridu nibqaw fuq livell tekniku u mux nużaw bħala strument politiku. Jiddispeċini din il-dressing il ibadna Grazzi. Xi membru ieħor li xi intervjeni il-Kummissjoni forsi tixtieq iżid xi ħaġa. Rodwa tajba, jina Emanuel Kabbo minn DG Home. Kentejn dwar din il-proposta Ir-raġuni wara din il-proposta hija illi bħalissa m'għandniex dokument ta' return eh, features ta' sigurtà sodi u nafu illi dan huwa problema biex ikonna politika ta' return effettiva kif tafu din tal-aħħar hija priorità tal-Unjoni Ewropew tal-Istati Membri. Iġifieri b'din il-proposta aħna li nix li qed nippruvaw nagħmlu huwa e, illi fil-proċess kollu ta' riammissjoni nassiguraw illi dokumenti tal-vjaġġar ikun element b'saħħtu li ma jkunix e, element dajjef bħalma kanna qabel, għaliex fil-passat kena każijiet fejn ċertu pajjiżi terzi ma ċettawx id-dokument tal-vjaġġar ma kellux fiċers ta' sigurtà e, tajbin biżejjed. Ġvera qed nitkellmu fuq l insaxħu element wieħed ta' dan il-proċess. B'din il-proposta maħniex sar insolvu l-kwistjonijiet kollha brabta marja missjoni u naf illi hemm numru ta' kwistjonijiet. Ġifiri, kif qed ngħid din hija proposta purament teknika minn ħadd il-Kummissjoni. ma rridu huwa li nassiguraw li konna dokument tar ritorn eh, tajjeb sod u għal daqstan din il-proposta hija waħda teknika kif qed ngħid. Dwar l-emendi Hemm numru ta' amendi per eżempju dwar l istandard tekniku dwar ir-ritratt, dwar it-traduzzjoni, li jkun hemm iżid informazzjoni. Daw il-proposti ridu eh, nanalizzawhom, eh, ma rridux nikkumplikaw ħafna l-proċess, noħolqu ħafna burokrazija. Irridu naraw li dak kollu li ħanżidu eh, iġib eh, miegħu anke valur miżjud għax importanti li dan id-dokument ikun faċli biex jintuża mill-istati membri u ma rridux li jkun ħafna flus jekk iridu li verament jintuża fil-prattika. F'artiklu 5a fuq dawk l-emendi, iġifiri il-ftajim ta' riammissjoni kun kondizjonali għabbażi tal-użu tal-dokument tal-vjaġġar, naħseb li dak eh, jaħdem kontrina. Aħna għanna hemm numru ta' pajjiżi terzi li ma ridux jaċċettaw f'tajim ta' riammissjoni, ġifieri aħna rridu nuru ċertu flessibilità, hemm bżonn sforz politiku. Ma rridux nagħmlu xi ħaġa illi fl-aħħar ser taħdem kontrina. Għal-viża, eh, hija idea tajba li nużaw il-viża bħala eh, għodda. Eh, li tatina ċertu marġini, naħseb li pala kommissjoni għana nasbu li huwa tajjeb nużaw din il-viza biex nipruvaw nimponu daqxej ruħna fuq dawk il-pajjiżi terzi li ma jdux jikkoperaw. Iżda, Dan il-ftejim dwar il-viza u l-viza rika ser ikun parti minn trialogu u ma naħsibx l-lum huwa il-waqt tajjeb li diskutu din il-proposta tal-viza. Dwar il-Eurodac u dwar il-sistema tal-Eurodac u tax-Schengen, fil-Kommissjoni aħna qegħdin naħdmu sabiex nużaw il-sistema ta' informazzjoni tax-Schengen u possibilment anka tal-Eurodac sabiex ikkonna informazzjoni mill-Istati membri dwar id deċiżjoni bil-miktub. Palissa qed isir studju ta' viabilità sabiex naraw jekk l-informazzjoni dwar ir return tistax tkun inkluża fil-informazzjoni ta' Schengen. Iżda dan l-istudju ta' viabilità għadu ma tlestix hemm numru ta' diffikultajiet għaliex fil-fatt fis-sistemi tal-Eurodac u tax-Schengen nistgħu eh, nistgħu hemmhekk nintroduċi xi informazzjoni ma ma nistgħux nintroduċi dokumenti. Ġviri għat rridu naraw kif ser namlu. U wara dan l-istudju ta' viabilità jista' jkun l komissjoni tressaq proposti imma ma naħsibx li l lumu għal post u l-waqt illi konna diskussjoni dwar dan. Xtaqt nisħaq li qed nippruvaw ġviri b'din il-proposta nindirizzaw xi ħaġa konkreta. Hija kwistjoni teknika u naħseb illi diskussjoni tagħna nlimitawha għal dan li importanti għalina għalissa u għal dan id-dokument li ġeddu ta' kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna, Sur Kabo, sanad il-kelma l-ura l-rapporter. Grazzi, Signora President, mandi xejxin nżid fuq il-kontenut, ma nixtieq fakkar kollegi li l-iskadenza għall-emendi hija l-24 ta' April u aħna nippruvaw norganizzaw il jmiss ta' Shadows li li għalu li taċ president fit-28 ta' april fil-5 ta' felaxija mhux l-24. E iva, mela żbal għaj, skużawni. Allahu. Uh, then uh, we go to the next. Tajib, wis mela naddu għal punt li jimmis. e, eh, fuq l-agenda ġbir tisħiħ tal-verifiki kontra mm, il-databases rilevanti fuq il-frontieri esterni, fil-frontieri esterni. Għanna rapporter tagħna, Signora Makovej. Jena naħseb li din hija proposta importanti immens, ħanaddi il-kelma immedjatament l rapporter Grazzi ħafna, Signor President. Sigurtà tal-Ewropa u ċittadini tagħha hija priorità assoluta. Ħafna mill-ġihadisti li għamlu l-attakki terroristiċi huma ċittadini Ewropej u il-fenomenu tal-ġelida barranin laħa dimensjoniet li għatmarajna bħalhom u hemm bżonn li konu risposta adegwata rridu nsaħħu il-frontieri esterni. U emżon li konna kontrolli li nżommu dawn in-nies. L-emenda ta' Schengen foġġi eh, obbligu fuq l-istati membri li għamlu kontrolli sistematiċi ġifiri, kontrolli ta' kull persuna. U din titqabbel ma' kull database, qed nirreferu kemm ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea kif ukoll iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Jekk dawn il-kontrolli sistematiċi jew il-kontrolli li jisiru fuq kol persuna ikollhom effett sproporzjonat, ġviri dwar kif jaħdmu il-flussi ta' traffiku e, fil-frontieri, e jista' jkun hemm talba li tippermetti li l-istati membri li jikkontrollaw biss lil dawk il-persuni li għandhom għanijiet speċifiċi ġviri li tkun saret evalwazzjoni ta' riskju minn qabel. Din it-tip tal-evalwazzjoni ta' riskju ċitturi li l-applikazzjoni ta' kontrolli speċifiċi, ġifiri li huma mirati lejn gruppi speċifiċi ta' persuni, ma jfissrux zieda ta' riskju għas sigurtà interna tagħna. L-elementi prinċipali tar rapport ħan ippreżentaħulkom mal-armalajr u għandi proposti ġodda wkoll sabiex inkunu nistgħu ntejbu t tekst tal-Kummissjoni. Dawn il-kontrolli banijiet speċifiċi u l-eżenzjonijiet, meta stat membru jagħmel dawn it-tip ta' kontrolli li huma immirati għab bażi ta' evalwazzjoni ta' riskju li qabel, l-eċċezzjoni ssir biss waqt perjodu ta' ħin partikolari speċifiku u din regola li tapplika fil frontiri kollha ġri tal-ajru, tal-art u tal-baħar. U id-dewmien ta' dawn it-tip ta' kontrollu verifiki li huma mirati li gruppi speċifiċi ma tistax taqbeż perjodu il-periodu strettament neċessarju mbagħad is-sitwazzjoni trid issir tmur lura normali. U din hija għal kull stat membru. Meta nitkellmu fuq il-frontieri tal-ajru, l-istati membri sta jkollhom ċertu eċċezzjonijiet għal din ir-regola. Waqt perjodu ta' tranzizzjoni imma jrid ikun limitat u ma jaqbis sitt xhur minn tħul fis-seħħ data ta' tħul fis-seħħ regolament. U dan ifisser Jiena naħseb fil-fatt li sitt xhur huwa ma' Għalhekk jiena nipproponi li dan il-ammont dan il-perjodu ta' żmien jitnaqqas. Mela l-evalwazzjoni tar-riski Din hija xi ħaġa li trituri li dawn il-kontrolli speċifiċi ħajġu immirati lejn ċertu persuni u hemm bżonn ikun hemm komunikazzjoni lill istati membri li għandhom frontieri ma' dawn il-pajjiżi li kummissjoni kunsillu l-Frontex. Emenda oħra. Jien qed nipproponi li wara sena meta jidħol fis seħħ ir-regolament tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni trid tibgħat lill kunsill u anke lilna fil-Parlament evalwazzjoni ta' l-applikazzjoni ta' dawn l-eċċezzjonijiet li ġew użati f'dawn il-kontrolli speċifiċi b'tali mod li dawn l-eċċezzjonijiet ikun jistaw jintużaw bl-inqas mod possibbli u ir-regola tkun li kunem verifika tal-persuni kollha. Emenda oħra Il-verifika doppja għal persuni li għaddu minn frontiera ta' stat membru għal stat membru ieħor fejn għada ma ġiġ meħuta deċiżjoni li ġu eliminati il frontiri interni hemmhekk l-istati membri kun jistgħu jagħmlu biss eh, il-kontrolli speċifiċi fil meta jkunu qegħdin jħorġu minn il-frontiera tagħhom. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kontroll data darbtej aħna irridu l nżommu il-kontrolli sistematiċi tal-persuni kollha fil-databases kollha. Ikun mm, drabi kemm ikun hemm bżonn. Rumenija daħlita minn novembru tal-sena li għaddiet fil-frontieri esterni kollha tal-pajis. Issa, l-emenda 15 jiena għet niproponi l-istati membri, anzi emenda 14, niproponi l-istati membri li daħlu kontrolli fuq il-frontieri interni jagħmlu wkoll kontrolli sistematiċi u jikkontrollaw id-databases kollha disponibbli hemm bażi legali fil-kodiċi ta' Schengen għal dan. Għaliex jistgħu japplikaw ir-regoli mutatis mutandis eh, li jsiru bħala kontrolli tal-frontiera. Issa, emenda oħra 22. L-użu ta' rizorsi kollha disponibbli. biex niddefendu l-frontieri u niġġieldu kontra terrorizmu. Jena dak qed nipproponi huwa sa fejn huwa possibbli iċ-ċittadini li mhumiex Ewropej jiġu ikkontrollati inkluż meta qabel mal-databases li mhumiex neċessarjament tal-Unjoni Ewropea. Jekk ovvjament dawn il-pajjiżi huma lesti li eh, jagħtuna aċċess għad-databases tagħhom, ġifieri li nistgħu nikkonsultaw databases differenti li mhumiex biss tal-SIS jew tal-Frontex jew tal-Europol, ġifieri databases oħra u dan jista' jsir permezz ta' ftehim bilaterali ta' skambju ta' informazzjoni bejn stati membri u pajjiżi terzi, ġifieri dawn ftehimiet li diġà jeżistu. U dan jista' jkun applikabli anka l-organizzazzjonijiet internazzjonali u strutturi oħra internazzjonali qegħdin naħdmu magħhom. L-Unjoni Ewropea trid tinvolvi ruħha ħafna iżjed trid tkun aktar proattiva biex tiġi meta tiġi biex tiġilet terrorizmu fuq livell internazzjonali. Mela biex nagħla, l-antettati riċenti konfermawna li kull verifika komplementarja fil-qasam ta' sigurtà hija ġustifikata. Iċ-ċittadini tibżaw ħossu li ma jistaw ibassru xejn, partikolarment id-dritt tal-ħajja, u għandhom raġun li qed jibżaw fid-dalta ta' kollu li seħ. Għalek fil-kontatti tiegħi ma' ħafna ċittadini, ċittadini tal-pajjiżi membri, in-nies jgħiduli li huma jaħsbu li maħniex qed nagħmlu biżejjed. Li qegħdin nagħmlu ftit meta nagħmluh qed nagħmluh tard wisq. Fil-waqt li l-oħrajn huma lesti li jattakaw b'mod maġġel. U l-unika ħaġa li nagħmlu aħna huwa noqogħdu nilmentaw wara li jkun seħħ xi ħaġa. Għalhekk hemm bżonn li naġixxu kemm jista' jkun malajr, irridu nelbu il-burokrazija għanna ċertu skadenzi li aħna mdorin bihom li huma twal ħafna, hemm bżonn li nkunu aktar maġla, naħd mot aktar maġġel. imbżon li nadottaw eh, ċertu teams u personal li jikontrollaw il frontier esterni u għanna namlu dan kif jkun malajr biex nevitaw li ikunem aktar telfin ta' ħajja. Grazzi ħafna. U jina ovvjament nixtieq nisma' il-kummenti tagħkom. Il L-iskadenza biex wieħed jibgħat l-emendi huwa 28 ta' April. Mela issa ngħaddi il-kelma li xadow Sinjor Kodritska. Grazie ħafna, Sinjora President. Nixtieq nirringrazzja Sinjora Makovej għal eh, prezentazzjoni komprensiva. Pala PPE, Mod ġenerali aħna naqblu mal-kontenut tar-rapport li eh, jilqa għal tibdiliet tal-ġejjini, speċjalment għal dik li hija sigurtà taż-żona Schengen. Aħna qbilna li punt importanti hija s-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej Għalhekk il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea irridu eh, nassiguraw li jkunu sikuri b'mod aktar effettiv, inkluż li jkun hemm skambju ta' data b'mod effettiv, effiċenti bil-ħarsin eh, ovvjament meħtieġ tal-data personali. Jiena kuntenta li fir-rapport il-perjodu tranzizzjonali ta' sitt xhur ġi eh, propost għal frontieri ta' l-ajru li specialment fil-bidu mux ħajkollhom impatt sproporzjonat fuq il-traffiku, fuq il-flus ta' traffiku u l-ispejjeż, imma rridu nkunu pragmatiċi u realistiċi. Dan ifisser li għanna naċċettaw dan il periodu ta' sitt bħala perjodu transitorju għal frontieri tal-ajru. Jien għandi l-intenzjoni li nintroduċi xi emendi li ħajżidu aċċess għal databases rilevanti li jridu jiġu konsultati biex jaraw jekk persuna ixta teddida għas sigurtà pubblika u minn barra dan jridu ninkoraġġix l-istati membri sabiex jagħmlu skambju u jitfaw informazzjoni fil-databases. U nixtieq nenfasizza l-importanza ta' ċertu eh, stati membri, il-frontieri esterni tagħhom, eh, stati membri li mhumiex parti miż-żona Schengen u hemm bżonn li dawn ikunu integrati bisħieħ ma' sistema Schengen sabiex eh, nasiguraw il-frontieri esterni. Jena nemmen ukoll li tista' tkun ta' għajnuna li natu skadenza biex indaħlu ċertu ċertu gates ta' tal tal ċertu gates fil-żoni fil ta' frontiera. U nishtiq nfaħar u najt il-proset li rapportera dan rapport. Thank you, Madam Chair, and thank you to Monica as well for her introduction of the report. There is no doubt that uh, we want security of European citizens. Mela, aħna irridu ovvjament il-ħarsu sigurtà ta' ċittadini tagħna imma għandi numru ta' tħassib nixtieq insemmi biss uħud minnhom. Jiena nemmen li din il-proposta tal-Kummissjoni hija mirata ħafna lejn is-sigurtà u tinsa il-prinċipju tal-proporzjonalità jena nishtiq nistaqsi, naħseb il-Komissjoni ħat titkellem iżjed tard għalhekk nixtieq nistaqsija għalfejn ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt għaliex meta jkollna proposta bħal dis soltu ikonna eh, evalwazzjoni tal-impatt ma l-ebda provi empiriċi li juru li Eh, verifiki sistematiċi tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li teħlinu ħirġin mill-frontieri esterni ifissru sigurta miżjuda. Il-gwardjani tal-frontieri tagħna llum il-ġurnata diġà għandhom piżijiet addizzjonali minħabba ir-rekwiżiti tal-kodiċi ta' Schengen u ta' viża. Jien għamilt ħafna żjarat e, fil-frontieri meta kont ir-rapporter għal pakket tal-frontieri intelligenti u jiena nista' ngħidilkom li ħafna uffiċjal għaluli li illum fl-iżjed eh, sijat e, fl sijat meta jkun hemm nies eh, ma jagħmlux eh, verifika ta' kull passiġġier fis-sistema viz għax minħabba pressjoni minn tal-linji tal-ajru aħna qed nitkellmu fuq il-sim tal-frontieri il-sib tal-frontieri meta jkun hemm ċittadini ta' pajjiżi terzi diġà nagħmlu verifiki, imma jekk nħarsu lejn ċittadini Ewropej żewġ terzi minnhom bħalissa fil-frontieri għandna problema kbira ħafna. Jina wis nibżan il-Komissjoni kummissjoni ma eżaminax fid-dettall biżejjed l-effett possibbli tal-implementazzjoni ta' din proposta fil-prattika. Jina nemmen li verifiki sistematiċi għal kulħadd meta mqabbel ma' databases er, Eh, rilevanti ħajkollhom effett sproporzjonat fuq il-flussi ta' vjaġġar f'ċertu frontieri nista' insemmi pereżempju il-frontiera bejn Slovenja u l-Kroazja fejn hemm diffikultajiet prattiċi kbar biex din id-deċiżjoni tiġi implementata fil-prattika għandna madwar 52 miljun sim tal-frontiera fis-sena speċjalment fl-ikbar fl-iżjed staġuni eh, popolari. Eh, u bej Spanja u Ġibilta, per eżempju, 10.000 persuna taddi kuljum minn din il-frontiera, daw li jiġu verifikati kuljum, da xifisser. Għalek jek li konsidraw b'attenzjoni din il-proposta, il-pozizjoni tiegħi hija li verifika sistematika għandha sir biss meta tkun meħtieġa għabbazi ta' evalwazzjoni tar-riskju, ġifieri bil-kontra. Jew inkella, nistgħu nagħmluha d doċċ jew inkella ovvjament bil-rispett sħiħ tal-drittijiet tal-bniedem, tal drittijiet tal bniedem Jo inkella naraw il riskju ta' ċertu ċittadini. Jina ħan proponi xie emendi propju f'din id-direzzjoni jina nittama li nkunu nistaw intejbu il-proposta. Aħna ċertament mannix bżon liġi oħra li ħażina u miex biżejjed li fil-pratika mbagħad miex fattibli, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjora Tajjon, issa Sinjora Innetfeld. Grazzi ħafna, Sinjora President, grazzi l-rapporter għal-prezentazzjoni. Jena fil-fat naqsam ħafna mitħassib li issemma mis-Sinjura Fajon issa. Aħna irridu miżuri ta' sigurtà fejn ikun hemm bżonnhom iva. Imma dawn għandhom ikunu meħtieġa u proporzjonati x'inkella l-fej ħanamluhom. Għawma qed nitkellmu fuq miżura li potenzjalment ħajkollha impatt kbir fuq il-flussi ta' traffic, traffiku. U jina naqsam it-ħassib ta' nuqqas ta' evalwazzjoni ta' l-impatt fuq il-flussi tal-vjaġġar jina għaluli li Franza provawa fil-airport ta' Charles de Gaulle għal-ġurnata u tant kienem dizastru li waqfu wara ġurnata. Issa jekk l-airport ta' Charles de Gaulle ma jirnexilux jagħmel ġestjoni tagħha, mela kif qed nippretendu aeroporti oħra li jirnexilhom. Għalek jina nemmen li għanna bżon din it-tip ta' evalwazzjoni tal-impatt qabel ma nieħdu deċiżjoni. U nixtieq nkun naf għalfej isu hemm tendenza minħata l-Kummissjoni li sistematikament ċertu proposti li għamlu eh, proposti li jiġu qoddimna ma jagħmlu nomx evalwazzjoni tal-impatt, ma nistax nifhem di. Nixtieq nifhem ukoll għalfej jista' jkun hemm eżenzjoni jew deroga minn verifiki sistematiċi għal frontieri tal-art u tal-baħar ma mhux għal frontieri tal-ajru. U ma nifhimx ukoll il-loġika wara ir-regola ta' regoli ta' verifiki sistematiċi u dawk aktar immirati bażati fuq ir-riskju, jekk xi bażata fuq ir-riskju, dan ifisser li tagħmel eżattament dak li trid tagħmel iġifieri? tindirizza dak ir-riskju. Xi ħaġa li mhijiex riskju? Għalfej għandu jkollna verifiki sistematiċi jekk m'hemmx riskju. Għalhekk jina naħseb li għandna nagħmluha bil-kontra, ir-regoli għandu jkunu mirati, il-verifika tkun sistematika imma għabbażi tar riskju għalhekk irridu naraw b'attenzjoni dawn l-istrumenti li diġà għandna Aħna għanna l-użu tal-data tal-PNR, għanna l-APR, imma għaluli li mill-li għaw numru ta' stati membri jistal qegħdin ipoġġu pressjoni fuq il-linji tal-ajru sabiex mod sistematiku jiġbru il data API anka għal ehm, titjiriet ta' ġo l-Unjoni Ewropea innifissa li jak sur ta' regoli jridu investigawa, jridu verifikaw xi strumenti diġa għandna u hemm naraw Dan kif imur eh, mal-proposta il-ġdida għal sistema ta' tħul uħruċ. Issa żewġ kummenti aħarin jekk ħajkunem hemm eh, verifiki immirati għal bażi tar-riskju x'ħatkun il-bażi għall evaluazzjoni tar riskju din ħassir għabbażi tal-profiling jew kif ħassir nixtieq nifhem issa l-aħħar kumment ejja nieħdu pass lura e ma nitilfux il qalet mal-ġbejna, aħna rridu il sigurtà ista rridu nivverifikaw b'attenzjoni kbira il-teddidiet minn fejġejjin. Aħna isna t-nifukaw fuq il-teddit l-ġej minn barra. Iva, hija ħaġa normali di li taħseb li l-riskju hija xi ħaġa barranija, xi ħaġa esterna, ma jkun ħarsu lejn it-teddit reali u l-attakki li rajna riċentement Dawn ġew minn ġewwa. U mhux minn barra. Għalhekk għandna bżonn nieħdu miżuri ta' sigurtà iva imma jridu jkunu jridu jkunu proporzjonati, neċessarji u effettivi. Grazzi ħafna issa Sinjura Verġja. Nisni mbagħad je partage largement les... Jina naqsam l-analizi li saru mill-inġinjura uh, Indvelt u l-inġinjura Fajan. Aħna, uh, notofna importanza l-sikurta ta' kull min jiex fuq territorju tagħna. U aħna nafu illi reazzjonijiet ekspirtu pr pront. E, eh, Mħanx, waslunam Uh, l-bot. Rajna tentati fil-Madrid. Eh, il-deċizjoni ta' telekomunikazzjoni li ġi għamna l-atta mill-Qorti ta' Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-rapporter għal fil-bidu li terroristi huma ċittadini Ewropej u allura rridu nsaħħu l-kontrolli fil-frontieri esterni jina kolinejt ngħid u l-ammetti li mhux qed nifhem eżattament il-loġika wara jadi. Aħna qed għandna ossessjoni tal-kontrolli hawnhekk taċ ċittadini kollha kull min jasal fit-territorju tagħna. Eh, imma kif nistgħu nagħmlu dan mingħajr ma ninfluwenza u jkun impatt negattiv l-influssi u li kollu impatt negattiv fuq il-frontieri ma nafx ma nistax nifhem kif taħdem din. U kif eh, nistgħu nagħmluha b'mod addizzjonali eh, biex hija supplementarja u eh, ukoll mistoqsija ma nafx kif kif għad tkun xi ħaġa li tista' tkun umana fl-istess ħin jekk eh, ħanippruvaw nevitaw il-kjujiet ta' stennija. Fuq il fat li hawnhekk fejn jgħid li aħna rridu nkunu proporzjonati ma' dak li nagħmlu fuq livell estern, ma' jenni ma nafx, ma nasibx li fuq livell Ewropew nistgħu nimponu fuq pajizi terzi illi kollhom l-istess referenzi u l-istess eh, rekwiziti pal man naħna dak li huma l kartiet ta' identità? Mhix hemmhekk għandi mistoqsija wkoll. Eh, il-problema kif nafu il-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Illi mhux qegħdin jagħmlu xogħolhom. Finjura Fajon, uritna kol, l-eżempju. Allura, effettivament, għandek il-proporzjonalità, għandek il-studju tampat li huma indispensabli, Sofijn fil tkellmet dwar xal de gol, jiena nitkellem il-kontra. Il-rapport zaħir ehm, fi Strasburgu illi ippruvaw jagħmlu skontrolli sistematika sistematiki u kienet ta' biża' għaliex l-aeroport ta' Strasburgu m'għandux il-mezzi illi jimplementa dan e tip ta' kontrolli. U jina jen naqbat il-ferrovija ġiviri, ma jekk jiprofaw jamluwa, jiena inaugural, <laughs> kus inaugural il-kollegi, kolla li provaw jieġu l-aeroplan Strasburgu għalix ħajspiċċaw bxabba dew min. Eh, kem biex jasu, kem biex jitilqu il-stati membri dejjem kellhom is-ċans eh, illi jisistematizzaw il-kontrolli ta' Schengen fid-daw ta' attaki ta' Pariġi f'jannar 2015 Franza kienu talbu għal dawn il-kontrolli sistematiċi dawn l-affajt ma salux. Illum, meta kon qed nimmodifikaw qed nimmodifikaw ir-regola ta' Schengen, aħna qegħdin nippruvaw nreġgħu lura l-pista tal-prova. Aħna jiena m'iniex ċerta illi daħaj J'għamil xi tip ta' effett, mhux xi ħaġa ta' barra minna, mhux iżvilupp kbir ta' il-stati membri għal dar boħra għedin jappellaw l-Unjoni biex jġustifikaw il-nuqqassijiet tagħhom u l-Unjoni u l-Kommissjoni edha tirreagġixxi bit-prestati tax addizzjonali. Imma jribri aħna qegħdin issa niġru wara demna hawnhekk. Aħna rridu nkunu nafu x'inhi l-koerenza ta' dana kollha għaliex aħna qegħdin hawnhekk inkollu niprofaw noqogħdu modifikaw it-tekst kollha. Imma mbagħad dan kif ħan nistgħu naqbinawh mat-tekst li ħan adottaw eh, fuq li aħna eżaminajna mal-koordinaturi, li aħna eżaminajna wkoll fuq id-dawl tal-Eurodact. Ima ma nistax nifhem, ma qed nipprova nsegwi ma ta' taħwit, ma nistax nifhem iktar suppost qegħdin nippruvaw nagħmlu. Istati membri qed jippruvaw dak li naf jiffarfru ir-responsabilità tagħhom imma dmorru minn għand kajfa salan Pilatu. Allura, sabiex aħna nippruvaw namlu regolamenti oħra fuq il-karta, ma ħajjin xejn u l iktar karti musta jwaslu biex intajbu l-ħajja tan nies li qegħdin fit-territorju tal-Unjoni. Jina e, wis nibżaw kol li aħna ma nistawx waqfu li kunem attentat ieħor. U issa naraw ma mela laster jiġi propost dikinhar bħala miżura ġdida biex e, jipprova jara kif jattakka l-libertà tagħna. Grazzi sinu l-luna ċek. Grazzi. Nisinu l-makovar prezentazzjoni. Kolli nejt li jina naqbel ma ħafna mitħassib li semmew bosta kelli ma qabli. Iva, sikurta, ija problema. Imma l-kwistjoni kif intqalta proporzjonalità il-neċessità hija xi ħaġa li ma nafx hekk ġiġi ċarata mill-Kummissjoni u l-gruppi politiċi. Kif qalet Tanja Fajon, il-valvazzjoni ta' impatt, il-Kommissjoni ta' valvazzjoni ta' impatt li kulħadd. Għalfejn ma ksarx evalwazzjoni ta' impatt hawnhekk? jekk niftakar sew, wieħed l-ewwel għali kellna tax-shadow xaħat kien għallom milli din ħatti tiħu bi sekonda jew tnejn biex inti tagħmel dawn il-kontrolli fl-aeroport, imma Issu e, e, Fintfeld qalet li provawa fl-aeroport għal-ġurnata ma twaqfu għax ma ħadmitx, jew kien qed iddumu wisq. Jew ma kienux bżiet nies, jew il-kiwiet kienu twar wisq. U nafu x'qed fi Strasburgu dawk jiġu bl-aeroplan, Emmek l-evalwazzjoni ta' impatt huwa nieqes. U minar dan ma nistax nara kif nistgħu nagħmlu segwitu tiegħu. Meta niġu għal attakki terroristiċi, il-persuni involuti huma dawk li kienu din jgħixu fuq dan il-kontinent. Mhumiex rifuġġati. U partanti li nisseparaw għadi. Waħda mill-laqat li għalu għalu li aħjar li konna frontieri fejn turisti jew persuni li jaħdmu li lin mill jew meta jiġu li fuġġati dawn ikun hemm ikun hemm iktar kontrolli. Aħna qegħdin nippruvaw ma' hawnhekk illi ma jkollniex it-terrorizmu, terroristi illi jitlu mis-Sirja dinja m'għandix taqsam ar-refuġġati dija xi ħaġa separata wara aħna dan irdu separaw fil-proposti tagħna u fil-ħsibijiet tagħna. Naħseb li dan għandu jkun bażi tar-riskju u mirrat speċifikament. Imma fl-qiegħda darba kif għat identifika r-riski għat tagħmel ethnic profiling? xaħat ġiviri għax għandu ġilda skura, per eżempju, xaħat li ħajġi evalwat, bat il-bojot jisajb għaw għaddejjin, kif kif kif kif kif sa taħdem di. Miex ċara di. Nishti nsemmi l-emendi ta' Sinu Makaway, emenda 14, illi jgħid illi fil-każ ta' ta' Three, the checks referred to in Article 7.2 shall apply accordingly. That would mean... Għan ifisser illi l-istati membri illi fil-frontieri interni illi jistaw automatikament minn ma jitolbu għalija mill kommissjoni jistaw japplikaw l-istess regoli. Imma nsibx għandha tkun automatika l bicċa Ma sibx li għandhom ikunu jistaw jamlu frontieri interni. Jekk jagħmluha di japplikaw un-bat t-tina taw il permessi kalla bissa tkun vjabbli. Un-bat hemm emenda 21 li jgħid illi relevant databases and then four, uh, three are in particular mentioned. Bat jisemmu tlieta, mod partikolari, Nasab din il-lista għandha tkun waħda maluqa. U mux wieħed fejn id-databases oħrajn fejn ieħor għandhom ikunu inklusi, din inna tkun lista maluqa jekk ma jkun hemm database li għandu jkun inkluż minn dan li jinbidel. Skont il-każ. Fuq emenda 22. Jekk id-databases li għandhom jiġu inklużi Minħabba li għanna ftemiet minn pajjiżi terzi, dawn id-databases m'għandhomx ikunu inklużi awtomatikament imma jista' jkunu verifikati mill-SIS u bat jiġu integrat imbagħad mod mhux integrat. Grazzi, mod mhux awtomatiku. Grazzi, Sinjura Wimberg. Dan il-periodu ta' importanza kbira ta' parta ta' gwira li konna l-kontrolli, u jinaqbel ma' l-kontrolli. E, naraw xieġri kull ma' jmur ma' terroristi oħrajn, ma' fatti terroristiċi oħrajn. E, Preferi għoddom il-kju. Nelli ma' jkunxam kju jietu kontrolli u bat jisir attakki jħor. U eh, naħseb li hemm punti oħrajn iktar sensittivi f'ċertu aeroporti u ċertu aeroporti iktar sensittivi minn oħrajn. Jien naħseb li ma nistax noqogħdu ngħidu li dinja ħela ta' ħin għaliex x'inhi għandu x'aqsam għandu x'aqsam mas-sikurtà tagħna. Jiena nixtieq infakkar ir-terroristi kif smajna. Diġà qed infostra? Fil-biċċa gwira tal-każijiet fil-Unjoni Ewropea dawn huma ċittadini Ewropej Nafu illi jem 5.000-6.000 terrorist l-Unjoni Ewropea fosna ġifiri, mux bizziet li konna kontrolli bis fil frutiri esterni, imma l-Istati membri iridu jirġaw jibdow jikontrollaw il-frontieri tagħhom stess. Għal dak li jemmen dan numru tlieta tar-rapporter, irridu li dan il-kontrolli jiġu segwiti mill-tħul u l-ħruġ. L-emenda 18 jgħidinna li ennek sitt xhur żmien għal viż. Ma jistax m'hemmx għalfejn jkollok sitt xhur biex ikollok il-viża ta' dejta tal-sistema tal-viża imma għandek bżon, għandu bżonn ikun iqsar iż-żmien. Iva, naqbel dejta Ravel Mussolini ma dak li għalet il-rapporter u anke shadows għaliex hija proposta bilanċata Jina, però fil-daw ta' dak għallu l-kollegi, biex namel paragun, jisna għadin jidu ma' stawx nipravjenu il-terremoti ġvjen nibnu fuq il-vulkani. Ma jistax ikun inti, ma tistax, da ma iġ dak hija talba ta' ċittadini li għanna bżon iktar sikurta. U l razzanetana tagħna hija din. Ah, l-Unjoni Ewropea, mod bilanċat ferm, qed jgħid. Ejja nagħmlu iktar kontrolli fuq il-frontieri esterni u illi dan u kol nimlu dawn il dipta network ta' kontrolli fil-internament. Għalix ħafna drabi daw ma f-network eh, fuq l-internet ta' dawn il-kontrolli u databases li inti tista' tista tikkontrollhom kollok aċċess għalihom għaliex it-terroristi qed jaġġixxu qed jużaw dawn il-fatt li t-nkunu laxki. Per eżempju, fi Brussell, zament hemm eh, issa biex u rridu morru xi lezzat qabel. Eh, imma eh, fi Brussell, per eżempju, għandek sitt pulizija, sitt uffiċjal tal-pulizija. Jekk xi ħadd jitlef mill-passaport f'parti, inti timur dik il-parti għaliex hemmhekk il-pulizija bejnietom ma jitkellmux. Ġifieri gravi li inti mandekx dan id-dialogu komunikazzjoni anki internament tal-qawwi tal-pulizija. E, Lura, importanti li nsaħħu il-sistemi imma ovvjament jekk inti l ewro dak is-sis u s-sistemi kollha huma e, huma tiġu e, msemmija ma kritikati wkoll fil-rapporti mela aħna rridu li jkollna Sussieħ tal-frontieri esterni imma lil mill-interessi personali tal-istati membri aħna irridu wkoll fuq l-internet pubbliċi dawn l-informazzjoni tad-database. Il-Komissjoni intervjeni hawnhekk dan l-istadju. Grazzi. Jiena nixtieq ningrazzja l-libel ewwel net tal-li taw priorità li dan il-fall bl-istess mod kif eh, tina taw priorità elementi ieħor tal- pakket tal-frontieri tal-2015 li stabilixi Gwardja tal-Kosta u tal-Frontiera Ewropea. Għandi xi kommenti ġenerali biss u mbagħad nixtieq nerġi' xiktar fit-dettall meta jkollna t-tekst tal-emendi proposti mix-shadows. in ġenerali. Aw minn qed jgħid li din hija proposta li nebħa mis-sigurtà iva, ekkun ta' bil-ħaq. Iżda, inti ma tistax tara li din il-proposta hija xi ħaġa iżolata. Hija xi ħaġa li hija parti minn sensiela sieħa ta' inizjattivi u miżuri illi jittieħdu jew proposti mill-Kummissjoni biex iġestu aħjar il-migrazzjoni in ġenerali u biex iġestu il-frontieri esterni Allura, tajab u id-dinja proposta li hija eh, iva l-ktar tifoka fuq is-sikurtà, imma mhux qegħdin biss nipproponu s-sikurtà, qegħdin nipproponu inizjattivi fuq il-resettlement, fuq il-relocation, fuq il-toroq eh, eh, legali għal migranti jitlu fl-Ewropa, ħafna affarijiet oħra, kummenti ġenerali għal dawn il-membri tal-komitat ġenerali li għamlu kumment ġenerali fuq il-evalvazzjoni tampat għal sensiela ta' proposti tal-Kommissjoni. U minnu illi fi prinċipju evalwazzjoni ta' impact għandhom ta'. Iżda naħseb illi dik diskussjoni politika u iktar ġenerali li m'għandix taffetwa diskussjonijiet fuq din il proposta għaliex naċċertakom illi dil proposta miex ma saritx mod iżolat. Aħna konna qegħdin nitkellmu sa' membri ma' servizzi tal-frontieri tagħhom, konna qed diskutu ma' Frontex. Iġifieri miex proposta miex ġustifikata sempliċement għax m'hemmx evalwazzjoni ta' impatt. Imma d-dibattitu ġenerali tal-evalwazzjoni ta' iva, dan għandu jiġi indirizzat lill-Kummissjoni u fuq il-proporzjonalità. Sinjura ċer, nifakkar dak li qegħdin nitkellmu dwar l-lum. Diġà għandna obbligu għall-istati membri illi mod sistematiku jivverifikaw il-persuni kollha li jaqsmu l-frontieri esterni, inkluż iċ-ċittadini tal-Unjoni. Allura l-lum kollha jridu jiġu kontrollati l-individwi kollha li jaqsmu l-frontieri. Ġifieri di mhix kwistjoni il fat li ehm, ver verifikaw u kontrolli sistematika miex kwistjoni ta' proporzjonalità dawn huma regoli diġà. Din il-proposta li qed tagħmel hija li tipprova illi tul dawk il-verifiki sistematiċi tagħmel mandatorja fil-prinċipju biex sistematikament jivverifikaw għamma databases. Imma l-prinċipju tal-proċedura u tal-kontrolli sistematiċi jeżistu. Allura, aħna fil-proposta tagħna ipprovdejna deroga possibbli fil frontiri tal-art tal-baħar. U hemm għalfejn hemm differenza lura bejn il-frontieri tal bej il-baħar u l-art u tal-ajru mbagħad minħa l-oħra. Dan huwa marbut mal-infrastruttura li diġà teżisti u l-mod kif il-kontrolli jsiru u in-natura tal-influssi. Fl-aeroporti, Issa eh, ma nafx xieġi fu Strasburgu fil-verità li ġi kotat, ma fil-prinċipju fl-aeroporti. Kull vjaġġatur irrit jiprezenta li l nifsu fil-kabina tal-kontrolli. U jiriġu kontrollati. ċittadini tal-Unjoni dejjem jiġu kontrollati fil-identità u l-azzjonalità tagħhom imbagħad iktar kontrolli jisiru diġà llum avvażi tal-evalwazzjoni ta' impatt tal-riskju. U hawnhekk nitkellem fuq il-indikaturi tal-riskju komuni fil-kuntest ta' ġlieda kontra il-ġellieda barranin. U hawnhekk eh, nixtieq inżid element wieħed. Fil-ġida kontra terrorizmu din mhijiex il-soluzzjoni għal kollox, din mhijiex il-proposta illi settem il-teddita fuq is sigurta iżda ser tippermetti illi ikunem interċezzjoni fil frontira ta' dawn il-ġellida meta jitilqu jew meta jiġu lura. U f'dan il-kontest jiena qed nirreferi għall-alert li hemm fl-SFSIS fuq dokumenti invalidati ta' vjaġġar persuni li huma magħrufa jew jiġu ma' sospettati li huma ehm, ġellida terroristiċi u allura dawn il-sistema t-tlapa laħit meta qed jippruvaw jaqsmu għal stat membru ieħor meta ma jkunx il-ċittadinanza li għandu. L-aeroporti l-infrastruttura tippermetti li jinti żid ma' kontrolli sistematiċi il kontrolli sistematiku ma' databases. il konsil hemm xogħol qed isir biex ikun hemm periodu ta' tranzizzjoni għaliex jista' jkun hemm tieġa għal ċertu control rules, kabini ta' kontroll, eh, iktar impjegati addizzjonali, allura palissa qed ngħidu li sitt xhur huwa għal biċarbija tal-Istati membri biżejjed u aċċettabbli periodu ta' tranzizzjoni. U rapporter se jipproponi dan żmien sar eh, u dija xi ħaġa li ħan diskutu fit trilogi li ġejjin fi frontieri tal-art, istituzzjoni mhix l-istess ħaġa. Għadak qed norbtu ħafna fuq il-post ġeografikament, il-post ġeografiku. Ximdaqiet hemm punt wieħed biss fejn se toħroġ u tidħol miż-żona Schengen, se jkollok problema jandek għandek basta eh, nis eh, jaslu f'daqqa u inti titamillhom dawn il-kontrolli sistematiċi mad databases allura l komissjoni hemmhekk il provdit il possibilità illi inti tidderoga bażi tal-analiżi tar-riskju, valwazzjoni tar-riskju, jekk fil-fatt jekk ikun hemm l-impatt negattiv fuq il-influssi transkonfinali. Imma mbagħad l-istat membri, l-istat membru mnaħat tiegħu mbagħad trid juri illi fat li m'hemmx kontrolli sistematiċi kontra il-databases u s sekurta Forsi l-aħħar komment fuq applikazzjoni tagħna l-prinċipji fuq il-livell ta' frontieri interni meta stat membri u jirġgħu jiddaħħal dawn il-verifiki. Hawnhekk nixtieq ngħid illi mhux il-frontieri kollha l-dispożizzjonijiet kollha awtomatikament japplikaw meta stat membru mod temporanju jirġa' jiddaħħal il-kontrolli fuq il-frontieri interni, per eżempju, jekk inti qed tagħmilhom biex inti ma jkunx hemm il-hooligans biex jitlulek fil- fil-logħba tal-futbol. Mela m'hemmx qed tqottam il-verifiki mal-databases, m'hemmx awtomatiċiżmu hemmhekk il-kontrolli li jsiru f'dak il-każijiet fuq il-frontiera interna jiddependu fuq il-każijiet individwali. X'in it-teddida u kif wieħed jista' jirreġixxi għalihom. Ġifieri m'hemmx eh, implementazzjoni automatika ta' dispożizzjonijiet fil-frutieri interni. Dawn huma xi reazzjonijiet ma lest li nkompli niddiskuti. Grazzi tassew. Mm, jiena nixtieq indullura lejn ir-rapp Sophie. Intervent qasir ħafna. Because um... Iva fil-qosor kollega għal li kienem eh, ħafna taħdidiet ma' partijt interessati, pal per eżempju rappresentanti mill-aeroporti. Imma mela aħna għaliex ma nistgħux inkunu nafu x'ħareġ minn min dawk it-taħdidiet għalkemm ma hemmx evalwazzjoni tar-riskju. Naħseb li xorta għandna jkollna aċċess għal dik l-informazzjoni għal xħareċ minn il taħdidiet U naħseb li għanna ikonna analizi u koll għalfejn intom taħsbu li stati membri għandhom ikollhom obbligu illi jagħmlu dawn il-kontrolli sistematiċi minn flok jużaw eh, dak li għandhom disponibli il-lum biex jagħmlu kontrolli. t tixtieq twieġeb issa? Mela, fuq l-ewwel punt Mela ħana rax għanna bil-miktub xħarġ mit-taħdidiet u narax nistaw namlu disponibli. Signora Makovej. Iva, grazzi. Iva, tajjeb illi ikonna xi konklużjonijiet tal-Kummissjoni wara diskussjonijiet li kien hemm fuq il-kontrolli fil-frontieri. Il-punt tiegħi jistawa fuq il-fatt li m'hemmx evalwazzjoni tal-impatt. Huwa illi għandna bżonn inħarsu lejn ir-realtà. U dak fejn dak fejn nifsu diġà jkun evalwazzjoni tal-impatt. Dawk li għamlu l-attakki terroristiċi qasmu frontieri esterni mbagħad qasmu frontieri interni. Ġbir nafu li dan kollu iseħ. U għalhekk għandna bżonn insaħħu l-kontrolli fil-frontieri. Issa, eh, f'dan il-rapport għat nindirizzaw mod partikolari il-frontieri esterni. Naqbel li tajjeb li konna informazzjoni xħareġ mit taħdidiet tal-Kummissjoni dwar il-frontieri esterni ma jekk eh, dan mhux possibbli xorta waħda naħseb li għandna realtà qudiemna illi rridu naġixxu dwarha u mux noqdu nipposponi għalix man, nipposponu għalix mannix evalwazzjoni tal-impatt. Imbat kienem xie kollegi u koll li riferew għal fatt li kienem ħafna taħwit fl-aeroport meta provaw jamlu kontrolli sistematiċi u dan ġara eh, fl-ewwel ġurnata meta l-aeroport prova jagħmel dawk il-kontrolli. L-ewwel net meta inti tipprova tagħmel xi ħaġa l-ewwel darba, eh affarijiet bħal dawk jiġru ehm, xe ma jkun perfett, ma mbagħad inti titgħallem mill-iżbalji tiegħek u tipprova tirranġa, tipprova dejjem tnaqqas l-inkonvenjent għal passiġġieri. Dan aħna qed nagħmluh mhux għal kumdita tagħna biex nqattaw inqas ħin fil-frontieri qed nagħmlu qed nagħmluh biex niprevenu terrorizmu u biex niprevenu li niprevenu li kuna miżjed vittmi għaliex id-dritt għal ħajja huwa l dritt fundamentali tal-bniedem. U uh, mistoqsija, forsi ma mxa fejn iġbu għallum, jekk mux se namlu kontrolli sistematiċi. nax nistaw namlu? Meta xi ħadd jgħid dan mhux tajjeb, ma nistawx namlu hekk, għandkom xi proposta oħra ma' xi proposta oħra tkun tista' tkun effettiva bħal din biex nkun nistgħu niċċekkjaw minn dieħal u minn ħireġ mill-frontieri tagħna. Grazzi. Thank you very much, Mrs. McAvey. Grazzi, Signora McAvey. Kifet eh, l-iskadenza biex u l-emendi hija 28 ta' April fil-5. Grazzi għall-interventi kollha. Il-punti li jmiss fuq l-agenda fuq il-progress mit-Turkija fli tilħaq ir-rekwiżiti għal eh, pjan direzzjonali tagħha dwar liberalizzazzjoni tal-viża. Bħal kull deċiżjoni fuq il-liberalizzazzjoni eh, tal viza dan jitlob li jkun hemm involviment permezz ta' proċedura ta' kodeċiżjoni għalhekk il-Kummissjoni kollha bżonn tipprovdina eh, dettalji dwar il-progress ta' Turkija fli tilħaq dawn ir-rekwiżiti. Dan ir-rapport diġà kien inkluż fl-aġenda tal-laqa tal libra tas-7 ta' April, iżda ma kienx hemm biżejjed ħin dakinhar biex il-Kummissjoni eh, tippreżentanna il-rapport dwar il-progress li sar. Ħand il-kelma l-Kummissjoni mbagħad wara l-membri oħra. Is-Sinjura Sajgen. Thank you very much, Madam Chair. Grazzi, President, l-għadwa tajba membri onorevoli, sinjuri. Ma pjaċir tijaj illi ninaqat ma'kom għal f'dan id-dibattit lum għattini rapport ta' progress minna ta' Turkija fl tilaq rekwiziti tagħha eh, għal liberalizzazzjoni tal-viża. U anka dwar il-dokument ta' ħidma minna tal-Kummissjoni. Kemm tajn biex niftaħ, naħseb illi tajjeb illi nħarsu lej dawn iż-żewġ dokumenti li għanna qoddimna fl-imkien. Naturalment, dokumenti ewlieni huwa il-rapport dwar il-progress imma importanti illi nikkonsidraw ukoll il-dokumenti ħedna minn ħadd kummissjoni qed jakkumpanja dokumenti ewlieni għaliex qed nitkellmu hawnhekk dwar 72 il-benchmark. U li provajna namlu biex niffaċilitaw issa l-proċess huwa illi ninkludu fil-rapport dak kollu li għandu bżonn isir fil-waqt li l-informazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti li diġà intlaħqu dawk huma eh, nsibuhom fid-dokument ta' ħidma, ġifieri dawn id-dokumenti jridu jinqraw flimkien. Barra minn hekk huwa vera l-aħħar darba ma kenniex ċans illi niddiskutu dan ir-rapport għaliex eh, dakinhar kien hemm diskussjoni ma' Direttur Ġenerali Martin Velvet fuq il-Dikjarazzjoni Ġenerali bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Però importanti li niftakru illi dan ir-rapport iridu irridu nħarsu lejh fl-isfond tal-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u d-dinamika eh, kollha li hemm bħalissa. Però tafu sewwa għaliex intom rajtu eżempji oħra ta' dialogi dwar liberalizzazzjoni tal-viża, tafu sew illi eh, dawn id-dialogi u dan l-istrument tal-pjan eh, direzzjonali tal-liberalizzazzjoni tal eh, viza jkollhom metodoloġija għalihom. Mela l-Unjoni Ewropea nediet dan id-dialogu mat-Turkija f'Diċembru tal-2013 dan seħ b'mod parallel mal-firmar tal-ftejm tal ammissjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Id-dialogu huwa bbażat fuq il-pjan direzzjonali. Dan jistipula rekwiżiti ċari li Turkija titilħaq sabiex ehm, tikseb il-liberalizzazzjoni tal-viża. Hemm 72 il-rekwiżit f'dan il-pjan direzzjonali li huma organizzati f'ħames kapitoli. Kapitli dwar il-sigurtà ta' dokumenti, il-ġestjoni tal-migrazzjoni, l-ordni pubblika u s-sigurtà, drittijiet fundamentali u hemm anka kapitlu apparti fuq ir-riammissjoni ta' migranti irregolari. Barra minn hekk tafu illi sa frattant Eh, kena zewċ laqat olja importanti fejn il mesċeja tana u ħadu eh, deċiżjonijiet importanti dwar it-Turkija dak kienu f'Novembru tas-sena l-oħra u f'Marzu dis-sena. U dan ifisser anka illi f'termini tal-implementazzjoni tal-pjan direzzjonali tana ifisser li hemm progress qawwi. Para minn hekk kif tafu meta naħdmu fuq dawn ir-rekwiżiti aħna nanalizzawhom kollha u mbagħad nagħmlu rakkomandazzjonijiet għabbażi tal-qada twali xem bżonn li jsir biex nilħu il-mira finali. Sissa l-Kummissjoni prezentat żewġ rapporti l-ewwel wieħed f'Ottubru tal-2014 u t-tieni wieħed dak li għandkom qudiemkom illum. Kifet fil-bidu iżda tafu koll intom illi dan kollu rridu naraw fl-isfond tal-iżviluppi dinamiċi kollha Eh, li rajna tal-aħħar fir relazzjoni tagħna ma' Turkija. Fil-dikjarazzjoni edna illi l-Parlament u l-Konsil ser jikkonsidraw sal-aħħar ta' Ġunju dis-sena li ineħħu il-rekwiżiti tal-viża fuq ċittadini torok sabiex dawn jaqsmu frontieri ta' Schengen jekk il-kriterji ta' dan il-pjan direzzjonali jintlaħqu biss. E kif intalab fil-laqaol l-Kommissjoni issa għandha tippreżenta il-rapport dwar il-progress illi jmiss. Aħna beħsibna li dan ippreżentaw fil-bidu ta' Mejju, fil-fatt fl-erba ta' Mejju. Ġifieri issa ħana ftit informazzjoni biss sabiex imbagħad ikun hemm dibattitu wara. U eh, din l-informazzjoni se tkun għal kadwar xi ftit xamilna sissa. Ġi rapportat progress fit-tieni rapport, l-autoritajiet Torok eh, bdew ħaffu il-riformi tagħhom amministrattivi sabiex bekk eh, jilħu ir-rekwiżiti. Kifet fit-tieni rapport hemm 73 ir-rekwiżit u fir-rapport qed ngħidu illi 35 minnhom intlaħqu kollha jew inkella kważi intlaħqu. Il-Turkija ħadet eh, impenn sabiex tagħmel evalwazzjoni u komplet taħdem b'mod dinamiku ħafna sabiex simplementa numru ta' miżuri. Nista' jgħidilkom li hemm missjonijiet kważi kuljum jintbatu esperti, kun hemm laqat, fit-Turkija u barra minn hekk ta' kuljum ikonna kuntatt ma' awtoritajiet torok biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni u dan fil-fatt huwa meħtieġ għaliex kull ma hemm eh, għaliex xarejn hemm żmien bejn it-tieni rapport u t-tielet rapport. Allura dawn ix-xarejn awtoritajiet torok iridu jużawhom kemm jista' jkun. Importanti li konna impenn ċar minna ħat l-autoritajiet torok fil-fattek qed isir sabiex fil-21 ta' Ġunju il-dispożizzjonijiet tal-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u t ewropea u Turkija kif tafu mela il-klawzola li miftema li kienet miftema issa dana ser Issa fl-ewwel ta' Ġunju dan importanti għaliex bekk ikunu nkunu nistgħu eh, naraw l-implementazzjoni ta' din kemm f'Ġunju anke wara. Allura kifet qed naħdmu fuq eh, evalwazzjoni żed dettaljata tal-rapport u jiena se nsemmi issa ftit elementi biss minn dawn il-ħames kapitli li semmejt qabel. L-ewwel kapitlu huwa il-sigurtà ta' dokumenti. Għawek, emma avvanz kbir fli jintlaħqu dawn il-rekwiziti ta' dan il-kapitlu. L-autoritajiet torok sviluppaw reġistru ċivili pjuttost sod li ħafna biex ikun hemm rendikont anke ta' dokumenti tal-vjaġġar. Issa l-autoritajiet fit-Turkija qed jużaw eh, dokumenti ta' vjaġġar ċertu sistemi biometriċi u jużaw anka rapportar sistematiku għal għad jaddu informazzjoni database tal-Interpol dwar dawk id-dokumenti li jkunu folots. Issa fi żmien li baqa' nixtiequ illi jkun hemm iżjed eh, skambju ta' informazzjoni ma' aġenzi ma' awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, informazzjoni dwar dawk il-passiġġieri li qed jivvjaġġaw lejn l-Ewropa. Imbad barra minn hekk l-awtoritajiet torok qatt iridu jibdew joħorġu passaporti biometriċi liċ ċittadini tagħhom biex bekk ikunu konformi ma' l-standards Ewropej fosthom rekwiziti rekwiżiti pereżempju dwar marki ta' swaba. Dwar it-tieni kapitlu. Nixtieq nixbilkom l-attenzjoni fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni nazzjonali fuq il-ġestjoni integrata tal-frontieri esterni. Dana il-dokument ġi mfassam mill autoritajiet torok u eh, matul is-snin ġi implementat permezz ta' diversi miżuri. Naħseb illi Waħda mill-kondizjonijiet tal-pjan direzzjonali illi eh, ser ikunu relevanti u għal-fat li minn settembru tal-2015 U anka, reċentement, rajna progress reali. E kif l-Aġenziji għall-Infurzar tal-Liġi fit-Turkija bdew jiprevjenu it-tluq illegali ta' migranti u refugjati mill-kosta ta' Turkija ta' dawn ir-refugjati resqin lejn l-Ewropa. Ġifiri leġiżlazzjoni tal-viza dwar speċjalment fuq dawk nis-Sirjani u Raqini kienu fil-fatt rekwiżiti verament stringenti. F'Ottubru kellna 6000 il-wasla kuljum. U dan id-din iċ-ċifra f'dawn l-aħħar ġimgħat naqset għal inqas minn 200 kuljum, jum, hemm differenza enormi. Iżjed progress, l-autoritajiet tat Turkija issa għandhom leġislazzjoni nazzjonali dwar l-azil. U għandhom ukoll korp speċjalizzat illi jħossib id-determinazzjoni tal-istatus tar-refuġġati. Peress li bħalissa fit-Turkija hemm madwar 3 miljun refuġjati maġġoranza Sirjani, importanti illi eh, dawn in-nies jipprovdu l-om ukoll assistenza. Jiena bira segwejt id-dibattitu li kelkom wara il-missjoni ta' ċertu membri ta' dan il-Kumitat fit-Turkija u naf li intom illi tixtiequ l-awtoritajiet Torok ikunu jistaw jiprovdu assistenza li dan numru kbir ta' refugġati li qed jospitaw. U naħseb importanti l-lum nerġan nisħaqfu dak il-punt. Iġviri, taħt il-kapitlu ta' ġestjoni tal-migrazzjoni nista' ngħid illi bżon bżonn jiġu imposti rekwiżiti tal visa fuq dawk il-pajjiżi li jippreżentaw riskju migratorju għoli u dawn għandhom jippermettu wkoll għal aċċess eh, ħieles mill-viża għal membri koll għal daw kollha li mhumiex ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Hemm iżda 11 stat membru ieħor illi mhumiex fl-istess pożizzjoni. Imbagħad huwa importanti wkoll li l-apposta regolament li permezz tiegħu il-Sirjani eh, għandhom aċċess għal permessi għax-xogħol Importanti illi dan l-apport ta' regolament li diġa jeżisti jiġi firmat kemm jista' jkun malaj. L-aħħar punt taħt dan il-kapitlu tal-ġestjoni tal-migrazzjoni huwa eh, l-applikazzjonijiet għall-azil li hemm blura. Meta konna qegħdin niproduċu t-tieni rapport, kien hemm madwar 150,000 minn dawn l-applikazzjoni blura, illum hemm mal-140,000 u fil-fat l-autoritajiet torok ħadu impenn kbir eh, sabiex mill naħa tal-amministrazzjoni il-proċess jitħaffef daqsxejn u ma jkunx hemm daqstant applikazzjonijiet blura. Dwar l-ordni pubblika u s-sigurtà, it-Turkija qed tagħmel progress dik li huwa firmar u ir-ratifika ta' ħafna mill-konvenzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa u ħafna mill-protokolli illi hemm indikati fil-pjan direzzjonali. Għawek ma' referenza għal konvenzjoni u l-protokolli tal-Kunsill dwar l-azzjoni kontra traffikar tal-bnedmin, kontra l-ħasil tal-flus, iċ-ċiber reati, il-protokoll anka fuq il-konvenzjoni eh, diversi. Issa l-Parlament tat-Turkija adotta wkoll liġi fuq it-traffikar u qed jiddiskuti proposti sabiex ehm, dawn jiġu trasposti fil-leġislazzjoni nazzjonali. Il-leġislazzjoni ta' implementazzjoni ġiet adottata riċentement u aħna din qegħdin nevalwawha xem xfadal xi jsir eh, żewġ affarijiet prinċiparjament. Eh, l-ewwel nett l-attenzjoni fuq rekomendazzjonijiet tal-Kunsill u anke l-adozzjoni tal-pjan għal kontra l-korruzzjoni. Barra minn hekk il-liġi ġdida dwar il ħajsin tad dejta għadda miex konformi għal kollox mal-laki komunitarju. Aħna qegħdin f'kuntatt mal-awtoritajiet torok sabiex naraw fuq li ma punti nistaw ntejbu nitibu daqxejn u dan importanti u koll eh, ftit li kooperazzjoni tagħna mal-Europol u l-Eurojust. Dwar id-drittijiet fundamentali. Jena diġa għamilt referenza dwar xi konvenzjonijiet u x-xogħol li qed fuqom. fuqhom. semmi biss tliet elementi naħseb li huma l-iżjed importanti, affarijiet li fadlinna x'namlu mill-pjan direzzjonali. Referenza għal pjan eh, ta' azzjoni dwar l-integrazzjoni u l-inklużjoni tal-ċittadini eh, Roma li hemm fit-Turkija, hemmhekk diġà hemm strateġija nazzjonali fuq l-inklużjoni ta' dawn in-nies Roma. Ġifieri ħan qed insegu miżuri ta' implementazzjoni qed jiġu proposti u qed jitħejjew għall-implementazzjoni tal-pjan direzzjonali. It-tieni, ir-revażjoni tal-leġiżlazzjoni fuq it-terrorizmu sabiex dan ikun konformi mal-aki komunitarju u anka minn standards tal-Kunsill tal-Ewropa u mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. U finalment hemm bżonn illi tiġi adottata liġi għal kontra diskriminazzjoni li tistabbilixxi korp apposta sabiex jinvestiga dawk il-reati kontra il-bnedmin. L-aħar kapitlu, il-riammissjoni ta' migranti regolari, eh, sa' minn novembru tal-2015 law, rajna li kienem eh, progress pjuttost signifikanti fl-implementazzjoni tal-protokoll tal-ammissjoni bilaterali bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea. It-Turkija qablet illi tibda timplementa fil-fatt id-dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim ta' riammissjoni ħa tibda mill-ewwel ta' Ġunju. Aħna se nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni u se li jkun hemm implementazzjoni tal-ftehim minn Ġunju il qudiem Para minn hekk it-Turkija qed timplementa wkoll il-ftehim ta' riammissjoni ehm, għal ċittadini tagħha Għawek ser nitċakjaw iżjed mill-viċin il-ħidma li qed isir mill-konsulat ta' Turkija sabiex ikun hemm implementazzjoni kif suppost ta' dan il-ftim ta' riammissjoni. Biex nagħlaq. Wasal iż-żmien l-awtoritajiet ta' Turkija jagħmlu progress Bbażi ta' rekomendazzjoni ċara ħafna illi ħarġet mill dan it-tieni rapport li għandkom qudiemkom illum. Pero naħseb illi peress illi hemm ħidma dinamika ħafna d-dejja, dan it-tieni rapport ta' progress huwa rapport fil-fatt li dal-waqt mhux ser jibqa' attwali, dal-waqt li konna bżonn noħorġu rapport ieħor. Huwa żmien li aħna nagħmlu monitoraġġ tal-progress kollu li sar tal-affarijiet kollha msemmin fit-tieni rapport u ta' dawk l-affarijiet illi jistaw jgħinu sabiex ikonna eh, it-tielet rapport li jkun wieħed tajjeb. Eh, dwar id-dialogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża u l-pjan tazzjoni relatat, mhux l-ewwel darba li intom qed tiddiskutu dan il-punt f'dan il-kumitat, intom diġà tafu x'inhi l-metodoloġija tafu l dinja mfassla apposta għal dawk il-pajjiżi konċernati. u tafu il-progress jiddependi fuq ir-ritmu tal-implementazzjoni. Din il-metodoloġija ħafna drabi tkun opportunità tajba ħafna għal pajjiż ikkonċernat sabiex dan ikkopera iżjed magħna biex jieħu l-gwida tagħna u biex jimxi l qudiem F'dan il-każ f'dan il-żmien ta' kriżi migratorja permanenti, kriżi illi qed nippruvaw kemm jista' jkun nillimitaw, qed nippruvaw nevitaw eh, telf ta' ħajjiet minnaħa ta' tal-migranti li jibdew dan il-vjaġġi perikolużi. U dan il-qafas tal-dialogu dwar liberalizzazzjoni tal-viża huwa wieħed li għandu sens ta' urġenza fl-isfond ta' din il-kriżi li semmejt. Però minħabba l-tip ta' metodoloġija li għandu dan jgħin sabiex eh, l-affarijiet iseħħu fil-prattika sabiex ikun hemm monitoraġġ tagħhom. Dik kienet il-prezentazzjoni minnaħa tiegħi, grazzi ħafna. Issa ser inkun qed insegwi d-dibattitu mill-membri ta' dan il-komitat u forsi anke nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Um, I have Grazzi ħafna mela għaw żewġ membri li xtiequ jitkellmu. Signor Spinelli, anzi, hemm iżjed. Signor Spinelli l-ewwel. Grazzi għal din il-prezentazzjoni. Jena ntlaqt, eh, verament laqatni l-lingwaċ ta' rappresentant tal-Kummissjoni u anka mod ġenerali l-Kummissjoni kif qed titkellem. Jena tniħu l-impressjoni li qegħdin ngħixu fid-dinja ta' Candid ta' Volder u qed nifaċċaw il-Pangloss, ġifieri l-Kummissjoni, li taħseb li qed tgħix fl-aħjar dinja possibbli. Fejn il-pajjiżi eh, li jinsabu eh, fi gwerra, eh, ġifri fejn għaddejja l-gwerra huma maħaj migratory risk il-waslit ta' rifugġati fortunatament qed jonqsu u mod partikolari qegħdin nifacċaw progressi kbar reali Jina ktibt serje ta' aġġettivi fuq it-Turkija. Iġviri dejjem hemm raġuni għall-ottimizmu ta' Pangloss, Imma naħseb li għawek huwa marbut mal-fatt li ir-liberalizzazzjoni tal-viżi m'għandix miex marbuta mal-progress tad-drittijiet imma marbutin sempliciment mal-fat li il turkija tippermetti li kunem l-elu tal-frontieri Ewropej, ġir frontiri esterni ta' l-Europa. Tantu hekk li dak li qed titlob il-Kummissjoni huwa propju li sempliciment ikun hemm skambju aħjar ta' informazzjoni li jkun hemm il-passaporti biometriċi u jkunem ġestjoni tal-migrazzjoni. Issa, il-mistoqsijiet tiegħi huma dawn l-ewwel net. Jekk f'din il-elaborazzjoni ta'kom ta' idejat ta' speċifikazzjoni xi kultant taraw xed jiġri fil-ħajja reali. Ġifieri kuntattjaw l-assoċjazzjonijiet, il-UN, il-Human Rights Watch, l-assoċazzjonijiet li għajdu eżattament xet jiġri fit-Turkija. U il- ehm, il-ritorn ta' rifugjati fil-Sirja, il-situazzjoni atroċi fil-kampijiet, ehm, u situazzjoni fit turkija fejn jisparaw fuq rifugjati, til mistoqsija tiegħi hija din. ċaħġa ħaġa li għatitni fir-rapport tal-Kummissjoni Intu tħossu li huwa possibbli għat-Turkija li iżżomm ma dawn it-72 obbligu sa' Ottubru ta' din is-sena. Iġifiri, leġizlazzjoni kollha ta' terrorizmu, ta' Turkija fuq terrorizmu li jadottaw miżuri oħra u anka pjan kbir nazzjonali biex itejbu is-sitwazzjoni tal-Rom. Jiena ma naħsibx li dan kollu ħajkun possibbli sal-2016, iżda li pretendi li ħanirċivu eh, rapport numru 16, 17, 18 minna tal-Kummissjoni fej il-Kummissjoni ħatajdinna li miexin fl-aħjar direzzjoni possibli. Grazzi. Mrs. Guillaume. Signora Guillaume. Jina marriċ li nidħol fil-fond ta' din il-proposta li xaħna rridu nizaminaw aktar fil-detal pala proposta, ma ma tengot nisima s-senjura eh, Zigan u parti mill proposta taħħa. Eh, forsi dan huwa ħil tal-mod ta' kif eh, ifaslu l-proposti. Sinjura Zigan għalet li semmet bil-reqqa il-dibattitu fuq il-rapport tal-missjoni fit-Turkija fej għalet li kuħat kien kontentu kienet ifaħar ħafna il- sforzi ta' Turkija imma fil-verità mhux hekk qalet imma qalet li l-progress li sar imma l-progress li sar fil-kampijiet ta' detenzjoni ta' Sirja jirpreżentaw parti żgħira tal-popolu. Il-bija qegħdin fis-sitwazzjoni urbana li huwa diffiċli immens U eh, allura rridu nitkellmu dwar dan ukoll, ġifieri verifika li fil-fatt ma jkunx hemm xi kompressjoni ħażina, ma ftemniex ħażin f'dak li qegħdin nissa fuq il-web stream u l-traduzzjoni ta' tekst tal-Kommissjoni. Grazzi. Thank you, Mrs. Valero. Għafna ħafna Smira Valero. Grazzi ħafna għandi żewġ mistoqsijiet jiena l-ewwel net. Il-ftehim fuq ir-riammissjoni jekk aħna nħarsu lejn dak li ċittadini Turki li jitilqu mit-Turkija jiġrilhom tafu x'inhija s sitwazzjoni għal minoranzi pereżempju fit-Turkija. Jiena naħseb li kapaċi jkollna dejjem aktar ċittadini anka torok li ħajħossu li għandhom bżonn jaħarbu mit-Turkija Iva naqblu fuq il-liberalizzazzjoni tal-vizi għaliex dan jgħin l persuni jaħarbu. Issa il-ftejn fuq ir-riammissjoni dawn iċ-ċittadini torok edin jaħarbu mit-Turkija anke jekk huma ċittadini ta' Turkija għaliex qed l lura f e, f'sitwazzjoni li mhijiex aċċettabbli jom nafu dan. Kemm hemm minnhom li talbu għazil? bejn l-2008 u l-2015. 2000 745 eh, persuna. Kisbu l-azil fl-istess snin 145 minn dawn il-persuni u hemm aktar minn 8000 persuna li tissemma f'din il eh, f'dan rapport. Iġbiri hemm ħafna ħafna nies li jew jippreferu jisparixxu wara li kien hemm id-deċiżjoni li jintbatu lura jew inkella imorru lura Turkija u jisparixxu. Issa xi raġuni għal dan hemm għaliex huma kienu diġà ħarbu mit-Turkija kienu jibżaw għal ħajjithom jiġifieri ma jridux imorru lura fit-Turkija. U dan kollu huwa marbut ma dan il-kunċett ta' pajjiż sigur. Nasib ħajkun hemm xi dokument li ħajtkellem dwar il-dawn il-pajjiżi ta' oriġini huma siguri, u hemm ħafna nies li jgħidu li mhuwiex pajjiż ta' oriġini li huwa sigur. Per eżempju, rridu naraw ukoll il-minoranzi li jgħixu it-Turkija. il minoranzi li jgħixu it turkija il minoranzi li it turkija Għanna messaġġ doppju għawek, aħna iva rridu dan il-ftejim ma' Turkija imma ma' nemnux dak kollu li edin jajdunna li xaħna l-affarijiet nafu kif huma fil-fat. Issa għandi mistoqsija oħra. Ħaġa oħra li ħarġet dal-ħodu fil-istampa Olandiża eh, Sinjal li ħassibna ħafna hemm xi pajjiżi, Franza u Ġermanja pereżempju, li jixtiequ li iva jkun hemm il-liberalizzazzjoni tal-viżi, imma jekk ħajmorru wisq nies hemmhekk f'dawk il-pajjiżi, ħajal u il-waslit mit-Turkija. Huwa minnu da li qrajt jiena fil-gazzetti tal-Olanda? Signor Vergia. Oui, merci. Grazie. Jien ukoll qed niskanta mill-kliem illi qed jintuża. U naqra perplessa. Il-kommissjoni eh, taħdem fuq dil-kwistjoni ma nixtieq nagħmel xi mistaqsijiet. Jiena parti minn dawk il-nies li ma rridx konna kriżi migratorja permanenti. Imma li eh, aħna eh, dak nċaqsam Turkija u x-xogħol qed isir u l-kooperazzjoni mal-GNO aħna rridu li iktar nsalvaw nies l baħar u mhux mill kontra. Eh, rajna xed jiġri erbom ruħ milux jere milux. Jiena membru ta' sotto kommissjoni tal-affarijiet Barrani, komitat tal-affarijiet barranin u fl-2009 għanni minn 2009 u kena dossier ju Turkija, la il sħubija ta' Turkija. Il-formazzjoni kolli tajtna ċifri, iva, dawn l-aġġornamenti narawhom kull sena fil-qafas dar regolamentazzjoni ta' talba għal sħubija ta' Turkija l-Unjoni Ewropea. Aħna dotajna fl-aħħar sessjoni plenarja rapport fuq dan il-punt illi li jgħid bażikament il-kontra ta' dak li inti qed tgħid fuq għatta elementi għal-żvilupp ta' Turkija. Allura saħaq ma nafx jekk hemmx fil-fatt progress sinifikanti u reali li sar, jien kol ma qed nara huwa li ir-rapporti tal-NGOs tal rappresentanti tal-UNHCR, tal-ġus maquda, Amnesty Internazzjonali, l-NGOs fuq il-post, il-kolla għedin iġduna l-attenzjoni għalli situazzjoni fit-Turkija ta' xqed jiġri. U per eżempju, ġidukom eżempju, il-frontiera bejn il-Turkija u l-Sirja u għamalu. Fil-fat kien hemm inċident xi milu, fejn il-gwardja tal frontiri misparaw eh, sparaw fuq il-nies li kien qed jippruvaw jaqsmu l frontira inkluż it-tfal. Ġifieri dispjaċini imma jiena ma naqbilx mal-ottimiżmu tiegħek. U l-mod kif aħna temmexxu qed mexxu l-qudiem fuq id-dossier. Jiena naqbel ma' Silvi Gijom. Kien l-impressjoni illi aħna l-biraħ, issa ma konniex fl-istess laqadonna. Għax il-punti illi semmew jima konx fit-missjoni ta' Turkija ma jimsmajt kull ħaġa li għal rappresentant fil-missjoni u hemmhekk eh, ovvja kienu u l-awtoritajiet torok tal-akkoljenza tagħhom ma ġenerali meta titmur it-Turkija eh, ovvja jirċevuk sew imma aħna ma nistgħux nagħmdu nifirħu u kontentaw ruħna dak li qed jgħidulna l-awtoritajiet u xekk u kif sħaqna u koll diġa, biex eh, dak qed l-NGOs, 80% eh, ta' dawn ir rifugġati fit-Turkija mhux qegħdin jisarħu fuq il-Gvern Tork. Iveri jiġifieri importanti li dan irridu nqisuh. U inkompli nikkondanna dan il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija bil-implikazzjonijiet kollha tagħha m'għandi xejn kontra l-faċilitazzjoni tal-viża ċittadini u ċittadini Tork. imma Jekk għana maħniex qegħdin immanifikaw minn dan il-ftehim ta' faċilitazzjoni tal-viża, mela kull min qiegħed fir-rapport tal-Unjoni Ewropea Turkija jmur lil minn hekk għaliex mhijiex dak li għana nasbu fil-parlament, dik mux mux fema tana, għallura nistinnek sinjura biex taqla rapport ta' sinjura Biri illi ġi għaddotat fl-axar sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew Forsi jemmek inti tkun tista' t-tizira ċertu t tweġibiet li mumiex l-istess ta' dak li intom tajtna inti tajtna hawnhekk illum grazzi. Mr. Radev, please. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, последните няколко... Honorable Radan, Grazzi, Signor Presidente, Signori, fl għanet etna raw teddit mill-ħat ta' Turkija li jekk iċ-ċittadini Torok ma jkollhomx reġim ta' mingħajr viża, it-Turkija mhux ħatweta il-parti tagħha tal-ftejm dwar ir-ritorn tal-rifuġati u dinja it-tieni darba li l-gvern Tork qed jeddet l-Unjoni Ewropea. Sir Erdogan qal sena li għaddiet li jekk ixti jista' jiftaħ il-frontieri għar-refuġati il-frontieri bejn it-Turkija, il-Greċja u il-Bulgarija. Il-negozjati fuq il-reġim minna viżi irridu jkomplu wara analizi tal-Kummissjoni Ewropea ta' jekk qed u mhux qed jintlaħqu fil-fatt il-benchmarks huwa biss dakinhar li ħajjiġi deċiż jekk dan ir-reġim tal-viżi u x'ħajtnaħħa jew le. Imma kif ħat assiguraw li Turkija fil-fat wetqet l-obligi kollha u ma għal pressjoni u ma għal pressjoni ta' Turkija u kif ħat appoġġaw stati membri bħal Bulgarija, ġifiri stati membri li għandhom il-frontieri ma' Turkija jekk it-Turkija jirrifjutu li jikkonformaw mal-parti tagħhom tal ftejim U hemm aktar pressjoni ta' immigrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sinjura Hinetfeld. Grazzi, Signor President, jina personalment favur il-liberalizzazzjoni tal-viżi għat-Turkija u pajjiżi oħra, imma jiena naqra imħasba dwar il-mod kif qed nagħmlu dan bħalissa li x'malma urina e, id-dibattitu u anka l-preżentazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni qegħdin inħaltu l-affarijiet għanna ftejim ma' Turkija, ftejim li ma tantx ġobni rrit nammetti, dwar ir-refugġati, U naħseb li jifa neħdu l-impressjoni li qegħdin pratikament nċedu naqrawek. Kollega irrefera wkoll għal eh, pressjoni morali kważi eżerċizzju tar kap minnaħat tal-gvern eh, ta' Turkija. Ġviri, liberalizzazzjoni tal-viza iva imma mannix inċedu il-kriteri, irridu jwetz u l-kriteri kolla. Għana inna ħafna zmin nitkellmu dwar liberalizzazzjoni tal-viza, ġviri ma nasax nifhem għaliex raqqa waħda kollox sar possibbli, għalfej dan ma kienx possibbli sena sentejn ilu, ħames snin ilu. Mżon nżomnu f'moħna wkoll qegħdin eh, namlu preċedent hawnhekk għaliex aħna ma nistawx nittrattaw pajjiżi oħra b'mod differenti. Għanna kriterji stretti u hemm bżonn li nkunu stretti bl-istess mod kemm fuq it-Turkija kif, kif namlu fuq pajjiżi oħra. ċaħat saqsa dwar dak li kienem fil-medja olandiza tal-ħodu ma dak li jintqal huwa li hemm numru ta' pajjiżi inkluż l-Olanda u Franza l-gvernijiet Olandiżi u Franċiżi li edin e, jissuġġerixxu li hemm il-possibilità ta' e, introduzzjoni mill-ġdid temporanja ta' rekwiżiti tal-viża. Ma' min qed nippruvaw nitqu bit-torok, ċittadini Ewropej, Eja naħdmu sabiex niksbu il-liberalizzazzjoni tal-viza skont il-roadmap u inżommu mod stret mal-kriterji li aħna dejjem applikajna. Għalix huwa b'dak il-mod biss li ħankunu kredibli kemm għaċ-ċittadini tagħna kif ukoll għat-torok. Grazzi ħafna, Sinjor Zwenberg. Grazzi ħafna. Sinjor President, għalli għaddejt l-kelma. kważi 35 tal-kriterji, ġvi kważi nofs il-kriterji li huma 72 għadhom ma ġewx imwet. Ah. U issa ħajtru fisseħ wara is-sajf. Daw il-kriterji kif u? Għanna nafu kif bdiet il-kriżi tar rifugġati Nafu li tajna xi flus li Turkija xi żewġ biljuni u wednihom ukoll eh, subija fl-Unjoni Ewropea. Umbat intomettu kol li 6.000 migrant edin jaslu kull ġimgħa. U issa jekk fimtek sew qed jaslu biss 200, imma il-biraħ smajna li r rotot timbidlu u il-flussi ewlenin issa qed jaslu mill-Libja, issa x'ħan Irridu nsolvu din il-problema wkoll għanna niprovaw eh, nħajru għom xiftit flus li jihdu n-nis lura, iġbir problema sempliciment għed t-ċaqlaq minn posta liħor. U dawn il-vantagġi għat Turkija minnajr il-kriterji li verament jitwetqu, din hija situazzjoni impossibbli hemm pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li wara 10 snin ta' sħubija issa Għandu bżon mekanizmi ta' supervizjoni biex jaraw li dak li iffirmaw x'verament qed jiġi implementat. Mela nixtieq nitlob lil Taħal il-Kunsil, Presidenza, eh, biex nari jekk u miex ħakelmu. Lodwa tajba. Il-Presidenza eżaminat iż-żewġ dokumenti Iġviri dokument fuq il-liberalizzazzjoni tal-viza kena laqa tal-grupp ta' ħidma f'Marzu ta' din is-sena il-pożizzjoni tal-Kunsil tinsab istqarrija li tinsejjaħ l-istqarrija fuq it-Turkija eh, data ta' 18 ta' Marzu ta' din is-sena u jiena naħseb li il-Ministru tad-Difiża tagħna Johannes tkellem mal-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet dwar l-implementazzjoni ta' dan u din hija xi ħaġa li ħasseħ il-ġimgħa id-dieħla il meta jkun għaw sur Dajkov li huwa responsabli għas sigurta u u ħajkun qed jiddiskuti l-implementazzjoni ta' din l-isqarrija fil-Kunsill fil-Lussemburgu l konsil ta' ħares li rapport ta' progress u ħajsegwi l-iżviluppi. U aħna bħal ċertu membri tal-Parlament Ewropew ħankunu qegħdin neżaminaw b'attenzjoni kif qed u dawn il-kriterji meta niġu għal roadmap ta' liberalizzazzjoni tal-viza ta' Turkija. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzjak tal-kummenti kollha li rċivejna. Ma nafx għaliex naħseb li kon daqshekk pożittiva. Jiena xtaqt ngħid sempliċement li jiena ġejtaw biex nitkellem fuq dokument konkret li ġi prezentat mill-Kummissjoni. Imma xaħat fil-Kamra qal li huwa importanti ħafna li dan id-dokument neżaminaw b'attenzjoni kbira nduru d-dokument kollu r-rapport u anka id-dokument ta' ħidma akkompanjanti li ġimiju. Aħna nitkellmu dwar il-metodoloġija, metodoloġija li issa għal numru ta' snin ila stabilita għabbażi tal-ħidma kredibli u evalwazzjoni tagħna. Għawek qed nitkellmu dwar 72 benchmark li huma evalwati f'dan id-dokument. Mhix għax imbidel xi ħaġa sa dan it-tant, din hija ħidma għaddejja jiena preżentajtilkom l-istorja ta' dan id-dialogu ta' liberalizzazzjoni tal-viża li minn ċertu mument it-tmiem tas-sena li għaddiet u f'Marzu ta' din is-sena saret parti minn relazzjoni aktar ġenerali ma' Turkija. Imma l-metodoloġija ma' nbidlitx, il-ħidma tagħna ma' mbidliċ, ġviri ħidma fuq kif nistaw u l-mira tal-liberalizzazzjoni tal-viza, ma kienem ma, ma ċedejna xej, hemm ċertu benchmarks li jridu jintlaħqu. Aħna prezentajnilkom il-progress li sar fil-bidu ta' bidu ta' marzu, aħna edna li komplu naħdmu fuq il-benchmarks li għad fadal flimkien ma l-autoritajiet torok imma bħal dejjem flimkien ma daw kollha li huma involuti f'din il-ħidma. Jina naħseb li din il-metodoloġija, u dan huwa dak li xtaqt ngħid bħala konklużjoni, tassigurakom li huwa mod strutturat ħafna u sistematiku kif nistgħu naraw elementi differenti, benchmarks differenti u maħna edin inwarbu xej il-benchmarks kollha edin jiġu evalwati aħna għadna qed ngħixu fl-istess dinja, qed ngħixu fid-dinja ta' kriżi fejn għandna flussi qatt marajna rajna bħalhom u ehm, kriżi migratorja mhux sostenibbli li qatt ma rajna bħala qed nagħmlu l-almu tagħna biex intemmu din il-kriżi. Il-dialogu fuq liberalizzazzjoni tal-viża huwa wieħed mill-kwistjonijiet imma bħal majt bidu bidunet il-metodoloġija hija l-istess waħda li kellna fil-bidu net u aħna mod disciplinat qed inkomplu naħdmu bl-istess metodoloġija ma' ċertu pajizi li aħna diġa kena diskussjoni maħħom u diskutejna u kol pajizi oħra fuq il-liberalizzazzjoni tal-viza u kalkolkom diskussjonijiet ma' pajizi oħra u kol. Jena segwejt diskussjoni kolla li saret fuq il-missjoni fit turkija u jena innotajt din is-sentenza x'tammin jgħid fuq dawn il-numri kollha ta' persuni li qegħdin fit-Turkija, imma rajt li hemm elementi oħra li inti semmejt, pereżempju dwar il-kwistjoni ta' kif nistaw niffaċilitaw u nissimplifikaw il-proċeduri ta' risistemazzjoni fit-Turkija minnaħa tal-UNHCR u kif potenzjalment nistaw nużawhom għal dak li qed jintużaw qed jiġri fil-Greċja. Ħadd nota tal-kummenti wkoll tal-użu potenzjali ta' rizorsi finanzjarji ta' fondi fuq livell lokali u reġjonali Jiena ma naħsibx li jitlif xi elementi ta' dibattitu għaliex huma importanti, kummenti importanti ħafna għal ħidma tagħna bħalma hija importanti l-kooperazzjoni mill-viċin tagħna mal-NGOs kollha u ma' dawk kollha li qegħdin jagħtuna l-informazzjoni tagħhom u l-evalwazzjoni tagħhom fuq l-istat attwali kemm fuq livell internazzjonali jew l-UNHCR. Għalek, l-introduzzjoni tijaj kienet dwar il-rapport. Rapport komprensiv ħafna li jena xtaqt natikom biex natikom ideja ta' dak li sar. Din hija ħaġa importanti għaliex il-passaporti biometriċi u l-ġestjoni tal-passaporti mod ġenerali hija waħda mill-benchmarks għalek ħatiġi trattata bħal kull benchmark ieħor ħatiġi trattata bl-istess mod. Jina tajtkom eżempju ta' żvilupp pożittiv ta' xi ħaġa li saret qabel il-bidu ta' Marzu ta' din is-sena u tajtkom u koll elementi li irridu isiru. Jina irrid inkun pozittiva bil-fors għaliex inkella ma nemminx fil-metodoloġija li qegħdin napplikaw sabiex inkunu nistgħu naħdmu dinja opportunità unika li naħdmu flimkien mal-awtoritajiet torok u ma l kolla kollha l-oħra li jistgħu jgħinu sabiex nimxu il-qudiem. Għalek, jekk qed inkunu pozittiv f'dan il-mod, iva irrid u bil-fors irrid inkun pozittiva li dawn huma wieħed u dan huwa wieħed mill-istrumenti li ħajjejna. Imma jiena fl-istess ħin pragmatika u realistika li x'din il-metodoloġija hija konkreta ħafna hija strutturata ħafna għandha l-istorja tagħha u huwa importanti immens li nkomplu namlu kif għamilna qabel sabiex nassiguraw il-kredibilità. E ħarsu għal darbohra lej rapport u id-dokument akkompanjanti, ġifi dokument ehm, supplementari, huwa twil ħafna, imma infassal mod metikulus ħafna jagħti l-informazzjoni u l-evalwazzjoni ta' numru ta' benchmarks li ġew stabiliti snin ilu bħala elementi tar roadmap. Jekk tagħmlu dan aħna ovvjament ta' dispożizzjoni tagħkom biex eh, nispjegalkom xi elementi dettaljati. u ħankomplu naħdmu mod stret ħafna flimkien ma l-autoritajiet toro kif ukoll ma l-istati membri kollha u imsieħba oħra sabiex nippreżentawkom ir-rapport ta' progress li jmiss li ħajati l-istat attwali fil-bidu ta' Mejju. Unbat niġlura hawnhekk u nitkellmu dwar dan. Għalhekk jiena naħseb mod ġenerali dak li xtaqt nirrispondi Għalli xina naħseb li l-elementi dwar is salvagwardji tal-azil, ġviri u il-pajizi ta' oriġni, din hija ħaġa ħadd naqra iżjed tard dwar pajjiżi siguri u il-kollegi tal-azil jistgħu jitkellmu aktar fuq għaj nista' inwedkom biss li aħna onesti ħafna u dixxiplinati ħafna fil-mod ta' kif qed naħdmu fil-qafas ta' dialogu fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża. Jekk intom tridu elementi addizzjonali fuq dawn, Eh, ġviri elementi ta' rapport ta' progress aħna għad dispożizzjoni ta'kom u bil-rapport li mis li se jagħti wkoll informazzjoni dwar l-istat attwali, niġu lura dim il-kumitat biex nippreżentaw din l-informazzjoni u niddiskutu kollox ma'kom. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna Iva ħna nkomplu id-diskussjoni tagħna wara l-4 ta' Mejju. Issa il-punt li mis fuq l-aġenda tagħna ġi posposta l of Sinar l-ħamsa u nofs tal-lum nofsinar, għalek nista naddi immedjatament għal kwistjoni tal-kontroll u l-akkwizizjoni tal-armi. Dan huwa fajl li ġi diskuss kemm il-darba f'din il-dan il-kumitat. Għaw 245 emenda proposta ħanaddi l-kelma l-rapporter l-ewel, un-bat l-shadows, un-bat niftaħ id-diskussjoni. Is-Sinjora Valero l-ewwel naddi il-kelma lilek. Grazzi ħafna. Mela, hija t-tieni darba li qegħdin niddiskutu din l-opinjoni hawnhekk fil-kumitat. Anzi, t-tielet darba. Hija kwistjoni delikata ħafna vera, kellna ħafna emendi, eh, ħafna eh, kummenti li kena bat li saru emendi, jina naħseb li id-dialogu li kena ma' rapporters shadow rapporteurs kolla kienu pozittivi anka kena nżid diskussjoni din il-ġimma u jena naħseb li ħajun xinna naslu għal-ftejim fuq il-kwistjonijiet l-aktar kontroversjali f'dan li għaw fil-proposta tal-Kummissjoni għalek aħna t-nittamaw li nkunu nistaw nifvutaw favur opinjoni li li kolla konsens meta niġu biex nifvutaw fuq il-ġima li għaddiet. Ija naqra ta' ħasra li kien diffiċli nindirizzaw mod partikolari l kwissjoni ta' l-armi li skont uħut mandux jiġu, mandux jiġu projbiti kompletament. Jina ma e, niprezenta proposta dwar dan fil-fat, imma xtaqt nistieden l-Kummissjoni li tirtira il-proposta tagħha jew inkella tibbaża ruħa fuq kriterji differenti jiena naf li l-Kummissjoni qed taħdem fuq din it-tip ta' idea. Iżda fuq din il-partina mhux ħannu nitkellem b'xi proposti, mhux ħanagħmel xi proposti u lanqas mm, naħseb il-Kumitat Rilevanti muħaj għamel, nixtieq ringrazzja Shadow Rapporters kollha xid-dibattitu kien wieħed verament pożittiv u minkejja il-punti ta' tluq differenti l-pożizzjonijiet differenti li bdejna minnhom xorta waħda nexxinna naslu għal soluzzjonijiet tajbin. Għalhekk jiena nixtieq nisma' x'għandhom xi jgħidu ix-Shadow Rapporters l-oħra u anka l-kollegi l-oħra l-kummenti tagħhom nixqu nisimgħuhom. Irri ħaġa oħra li importanti nfakru ħaġa li hija diffiċli anka fid-diskussjoni eh, lura fil-pajjiżi tagħna huwa li qegħdin inħaltu l-affarijiet hawnhekk. it terroristi l kacċaturi min għandu l-armi, dan kollu jitħallat propju għabbażi ta' kif tinkiteb il-proposta il-kacċaturi. Et jiġu esposti għal ċertu kritika propja minħabba din it-taħlita li sir għabazi til-proposta din proposta. U hija din, issa nixtieq ngħaddi nisimaw il-kollegi, ġifieri ngħid il-President sabiex nistidin il-kollegi sabiex jitkellmu. Grazie ħafna Sur Mellow l-ewwel. Grazie President. Jo gradjasu xfor. Grazie. Jiena nixtieq nirringrazzja il rapporter tal-isforzi tagħha. ħafna mill-emendi tresqu mill-IPP. Krem ħafna emendi. Nifhem li problema li eh, mux dejjem nibatu l-istess ammont, xintaqt nibatu tlieta biss per eżempju, tlieta ma jistgħux jiġu aċċettati mill-rapporter, imma ma jfissirx li ma jkunux jitqisu għal raġunijiet ta' sikurtà ta' votar. Allura naħseb li Dinja proposta li ma tlaqnix fuq is tajba bija u tamma li saw konkludu għamot aħjar fil-parlament. Il-problema hi li biex insolvu il-terrorizmu, dikja il-dakol qafas ta' kollox u l-qofol ta' kollox, jekk inti ser tiġielet kontra il-traffikar tal-armi illegali, mela titbiddel liġi illi titratta il-possess illegali tal-armi. Biex il-terroristi bximot kunu nistaw niċċumbaw ma ma minflok edin ukoll eh, nattakkaw il-kaċċaturi u l-atleti dal rigward mm, u għet niskelmu ħafna fuq il-bit tal-armi, ma fil-verità. Din huwa din huwa t-tieni attività li ta' sew waħda mill-iktar regolati fl-Ewropa. Għax huwa biss fid-daw ta' rigorużi u stretti rapporti mediċi milli tista' mbagħad tikseb eh, arma. Allura Di mhux se tissolva ruħha eh, għaliex it-terroristi mhux se jmorru lek jixru l-arma legali għax eh, jmorru lek fil- fil- suq illegali biex biex jixi. Eh, ma ħassux li kaċċaturi u minn u kollezzjonist tal-armir l-om terroristi għax mumiex. Ma nistawx insoldi bustu solvemna l-problema. U dil-proposta minħabba l-na nuqqas kbir li għandu fie eh, eh, u għaddi fett li ħajwassal għal ħafna limitazzjonijiet zejda restrizzjonijiet zejda, per eżempju. Nisa najnija fil-plenarja u koll b'nadi oħra. Attakki terroristiċi għalek il-Komissir tamel dawn il bidlit aħna mux qed nagħmlu proposti biex neżaminaw il- biex nakkużaw min isuq karozza u x-xufira ħabba li jagħmlu ħamma jkun hemm min jagħmel atti terroristiku fil-karozza, ma minn flok qed tagħmlu l-istess ħaġa eh, mat terroristi. Fil-verità, għal xejn, għax m'għandhom xaqsmu kif kaċċatur jekk inti eh, tuża l-armi b'qarani sportivi Ti m'għandix taqsam ma' terrorizmu jew twaqqafa jiena nifhem il-liġi tal-pajjiż tiegħi jiena ħdimt fil-parlament tiegħi, fil-pajjiż tiegħi, liġi simili u nafx qed ngħid. Forsi hawn minn ma jafx imma jidher illi din il-proposta ħatkun utli biex eh, suppost ġilet il-terrorizmu, għek għet jgħidu, insomma, imma le, mux veru, ma għet jgħamil xejn fattu, Jien meta nisma' dak li qed jgħidu pajjiżi oħrajn, Dan kien ġiħasom il-kummerċ tal-armi. Għandu jkun iva possibli li jinti tibat informazzjoni fuq il-kummerċ tal-armi biex inti tejjeb il-komunikazzjoni bil-pajjiżi għal dan il-kummerċ mela le, imma irridu nifokaw fuq dan mod separat. Id-direttiva għandha xaqsa ma' detenzjoni ma' zamma legali tal-armi u l-Kommissjoni trid tifoka fuq iż-żama illegali tal-armi U għalek naħla għawnek billi nejt illi direttiva għanda xaqsam għal kacċaturi, għatturi sportivi u ximdaqit il-kollezzjonisti u kol. Il-Kommissjoni Ewropeja trid tiffoka fuq it-traffikanti tal-armi illegali u terroristi ma ma mhux qegħdin nissemmew hawnhekk din id-direttiva. Allura, aħna ma rridux li nagħtu l-impressjoni l-opinjoni pubblika li ħasalbu xi ħaġa b'dan il-mod mhux qed nagħmlu għadin biex iż Irridu imbidlu il-motivazzjoni, l-lan. Meta t-nejdu attentati terroristiċi, le, iridu nejdu dawn il-persuni għandhom dritt li rispettaw il-kriterji kollha, jħallsu taxxi u m'għandhom xaqsu ma' terrorizmu. E, Ħaġoħra, fl-Ewropa nitkellmu ħafna fuq il-kriżi, fuq l-impatt, fuq il-kummerċ u l-linji ta' politika, għedin naflu niftakru li ħafna pajizi jiffabrikaw jiproduċu dawn l-armi bot legali, dan setur legali li jimpiega bosta nis. Jek inti ħad itkellmu dwar kaċċatturi, itkellmu dwar miljuni ta' nis. Hawnhekk eh, rridu nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt ekonomiku kol fuq din il-miżura. Għaliex eh, kalla mhux ħadd irġijiet mija kulba kull darba li jridu noqon diskutu il-kriżi ekonomika eh, li għandna fl-Ewropa. Grazzi tassew. Arrivi Melo. Is-Sinjora Cowben. Aħna Il-problema jili qed innaqdu il-problema ta' terrorizmu ma' il-problema tal-armi eh, legali, u użama tal-armi legali. Ħafna minn dawn il-kaċċaturi u eh, sport, personi sportivi qegħdin jipprotestaw, irrabjati ferm. Għaliex ġis jisom qegħdin jisuspettawhom ta' terrorizmu, ta' ta' terrorizmu. Għallu importanti li naħħu din il-konnessjoni mill-proposta tal-Kommissjoni u ngħidu li eket qed inħarsu lejn is-sieda legali tal-armi biss bilan illi kollok regoli li jagħmlu sens għas sikurta pubblika l-Unjoni Ewropea, mela dan ikun il-qan ċentrali, l-qan qed nipprovaw niksbu hawnhekk. Għaw min irrit eh, neħi l-emenda fuq dan il-punt u koll. Dina naqbel xi punti għal grupp tiegħi. Fuq il armi semi-automatiċi B7 illi għandhom jiġu proibiti fil-proposta tal-Komissjoni. Tal komissjoni id tal-arma għallunna l-esperti ma jistax ikun kriterju ta' definizjoni ta' arma għax hija bada ma ta' sens il prattika Jiġifieri naqblu illi nirriflettu ktar fuq dan dwar xti kriterji teknikiċi għanna nużaw biex niprovdu stat ta' dritt eh, għastat ta' dritt u naraw illi eh, ir-rima regoli għandhom ikunu taħt kategorija A ġifiri armi projbiti. Inħossu li dan għandu jiġi applikat fil-prattika u jista' jiġi applikat fil-prattika. Tkellimna ħafna dwar ukoll it-testijiet mediċi Inħossu illi ista ta' saħħa ta' dak li kun jista' jinbidel eh, mod sostanzjali u jekk tagħmel dawn it-tests mod regolari jagħmel sens. Biex inti tara jekk dak li kun u biex eh, ta' min jibqa' ikollu l-armi jiddar, iżda ma jistgħux imbagħad noħolqu xi mostru burokratiku biha di. Aħna rridu nħarsu lejn il-prattikalitajiet. Element importanti aħna rridu li konna livello li standardizzazzjoni għal proċedura xir għal autoritajiet iridu joperaw fuq ir-riżultati ta' tests għal kemmu xira skont jekk dak li kun u ix kapaċi li kollu arma, jizom barma. Mbagħad il-persuna li tagħmel it-test. Skont il-kriterji ta' kemmu ta' kemmu għaddattat dak li kun li jżom marmar, ma jistax ikun li siru mbagħad responsabbli ju, jiġu ta' u. Imbagħad għandek problema wkoll ta' standards minimi tal ħazna tal munizjoni tal-munizzjoni u tal-armi li ma jeżistux fil-Europa li fl-SIS aħna għanna nus miljon arma fl-Unjoni illi jisu bħala jew huma mniżla bħala mitlufa jew misruqa. U l-biċċa kbira ta' dawn l-armi kienu armi tan-nar li kienu taħt eh, sidin privati fil-Ġermanja minn statistika uffiċjali tal-awtoritajiet ta' sikurtà il aġenzija Kriminali Federali li għallu li UNET għandhom ammont allarmanti tal ehm, ta' dawn tip ta' armi. Ġifiri jidun noqdu attenti li s-sidin kollha għandhom jihdu l-miżuri kollha meħtieġa biex dawn it-tip ta' armi ma jgħawx fl-idejn ta' persuni mhux awtorizzati. Punt ieħor. Jgħidu nifaċilitaw l-ħajja għal l-kapaċità li wieħed jitraċċa il-reati kriminali billi namlu natu ċertu nimmarkaw partijiet tal-armi tal differenti. Unbata ġohra, armi li li eh, huma rikonoxxuti mill-istat dawn iridu li nkunu nistgħu nixtruhom mod li huwa oriġinali jekk hemm raġuni kulturali waraja, ma jistax ikun li dawn joqogħdu jiddejattivawhom għaliex inti dan kun qed eh, tneħħi ħafna mill-valur storiku ta' oġġett. Jiġifieri dak huma l-punti ewlenin. Nixtieq ukoll niskuża ruħi għax qed nitlaq għax għandi aeroplan xtaqbad. U musta nkun nista' nsegwu diskussjoni kollha. Sura għallahu. Eżis kollegi. Il-kollegi resqu 269 emenda għal din il-proposta u jina għsab li diġa ħagġa li terġiġna ħafna b'żewġ modi. L-ewwel net ġurina illi dejjem hija kwistjoni ta' sew importanti għal numru kbir ta' Ewropej. U e, irċevejna e-mails minn ħafna nis li huma mrabjati. il kummissjoni titkellem dwar lobby aggressiv ħafna tal-armi fl-Ewropa, mhijiex il-lobby <laughs> li qed jikdbuna huma ċittadini rabjati. Meta inti tattakka n-nies dawn dawn jibdew jiddejqu u jirrabjaw u jirtaw ruħhom. X'dan jeffettwa il-natura din il-proposta ta' fetwa turinna l-natura ġeoloġika tal-Kommissjoni mod kif taħseb, il bieċa kbira tal-emendi għalmenu huma wkoll marbuta mal-istess irqaqat eċċessivi mill proposta tal-Kommissjoni. Jider illi Per eżempju, bieċa kbira minnom jħossu illi memx għal xiex eh, niprobixxu il-armi il armi li huma semi automatiċi għall-għaniet tal-isports, huma skubetti per eżempju, jew illi jistigmatizzaw ċittadini illi jibdew jibdu l-liġi għax u jarawhom bħala teddida ta' sikurtà Naħseb illi il dik ta' kompromess jistaw jgħinu ħafna din il-proposta tal-Kommissjoni u flimkien ma' l-imko irridu nibattu sinjal ċar li konsil u anke l kommissjoni u anke l-pubbliku li l-Kommissjoni għamlet ħsara kbira li d-dera tal-Unjoni din il-proposta. U issa, sfortunatament, aħna fidejna biex niprufaw intaffu ftit iħsara li saret jiena li nksib kemm xej allarmanti meta nħares din lejla bendin huwa li eh, biċċa kbira ta' dawn il-membri li f'ħafna kontesti jenfasizzaw il-proporzjonalità u effettività u illi jitkellmu kontra il-tixrid ta' biża xejn fost is-soċjetà u l-użu superflu għal reazzjonijiet ta' malajr impulsivi hija waħda li eh, irridu nġeddu kontri għaliex m'hemmx evalwazzjoni ta' impatt u dan ħajstaj jikkastiga miet tal-uf ta' nies li xi ħażin u jipprojbixxi konfiska eh, proprjetà privata pala eh, li huma armi li mhux qed jintużaw fil-verità fl-ebda reati jew ta' terrorizmu. Li intiżom mal-prinċipi ehm, bażiċi huwa ikun apprezzat. Ġifieri taqsam l-informazzjoni tal-Unjoni, standards ta' deattivazzjoni, dawn dinja problema ta' sekurta li nistaw tassew naraw para ta' tangibli. U għal fuq dawn irridu nifukaw, mux affarijiet li qed nħolmu bihom u nimmaġinawhom. Insomma, għalmenu l-affarijiet għabdu triq tajjeb fil-parlament jirġen din xi ħaġa jena nil nilqa' bisħieħ. Grazzi ta' sews, grazzi sur għalaħħu, u mux qed nara l-ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Allura nixtieq issa niftaħ issa għal għad-diskussjoni ma' membri oħrajn. Sinjura Mezzala. Grazzi, il-proposta oriġinali jidher li huma qegħdin jimmiraw mod speċifiku għan min qed juża l-armi bħal sport jew huwa kollezzjonist. U jiena naqbel li nridu neħħu din l-assoċjazzjoni u konnessjoni bejn dawn it-tip ta' nies u terroristi u neħħu referenzi bħala kollezzjonisti ġenwini bħala sors ta' armi ta' nar nħossi li din il-proposta nda tħares il-prinċipju ta' sussidjarjetà mod partikolari meta niġu għat-testijiet mediċi. Mod partikolari aħna saqna fuq l-ideja il kollezjonisti huma mħazmin dwar l-aspett kulturali u storiku, il-proċeduri deattivanti għandhom iqisu f'dan ir-rigward il-valur storiku u jarfu illi ċertu għarmi meta nar huma rari ukoll importanti illi aħna naħarsu lejn artiklu 2 paragrafu 2 illi jgħid mod ċar illi din id-direttiva ta' applika għal eh, kollezzjonisti bona fide u mużewijiet jina nrid li konna approċ ta' sens komuni għal fejħan bidlu il-leġizazzjoni eh, f'dan ir-rigward meta m'hemmx biżejjed provi li għandna mxu f'din id-direzzjoni. Jina nemmen li l emendi li aħna ressaqna ser li tejbu t-tekst li għandna qodimna llum u jina naqbel mal-kollegi f'dan ir-rigward aħna maħninx bżonn għodu nirġaw nvindaw l-affarijiet mill-ġdid meta għadna konna tagħmlu fuq emendi jiena ħares lej sistemi li huma diġà fis-seħħat ta' stati membri illi għandhom kontrolli effetti attivi fuq l-armi ta' mar nar u waqt li xorta huma bilanġattiv dan tal approċ inna Malta pajjiż tiegħi huwa eżempju tajjeb ta' dan. il leġizazzjoni ta' armi ta' nar Malti jista' jajna biex nirfinaw it-tekst għall-proposta meta t-naħnu fuq emendi ta' kompromess. Grazzi. Mrs. Metzola, uh, Mrs. Gomez. Yes. Signora Gomez. Jien naqbel ħafna ma rapporter. Naqbel mal-gruppi tijaj tar u rapporter. U dan u rizultat ta' xogħol ukoll fil-Kumitat ta' Sikurtà Difiża ġej minn xi ħadd li tassew impenjati li huwa tassew eh, l qalbu di ta' sikurtà ta' ċittadini fuq livell Ewropew u anki il-fiduċa li għandha l-industrija tal-armi eh, bħala komponent essenzjali tal-bażi industrijali għal difiza Ewropea. Però naqbel illi li l-armi li għedin fidejn il-militar jiġu u jiġu kontrollati u kunem restrizzjoni ta' kull arma li tista' tinżam bħala skuża imma il-fat li huma disponibli jistaw jamlu faċli inti taqbatu it-tija li dak li kun forsi persuna waħeda jew grupp ta' nies li jistaw jużaw għabumad biex jattakaw ċittadini, per eżempju fil-pajis jgħidin il ġimgħa kien hemm ċirku ta' nies, klikka, li kienu involuti li jittrasformaw dawn il-armi tal-kollezzjonisti biex eh, dawn jistaw jintużaw minn permezz attività kriminali. Jiena semmej diġa li tlet snin wara l-attakki ta' Bataklan. Tlettijiem. Tlettijiem wara ta' Battakan, Battaklan, kienem e, bejħ blirkant għal dawn il- tal-armi li suppost kienu għal-kacċaturi jew għal-kolazzjonisti bħat ma kien seta jintraċċom kienu ilhom l-intilfu żmien. U allura jiena nħoss li jridu din id-direttiva u jiena ma nabilx ma dawk li jqogħdu joħorġu b'argumenti illi e, il-lobby tal- tal-armi tan-nar li dinja skuża li nirġan nużawa għal eh, kollezzjonisti u għal kaċċaturi. Aħna nabżon direttiva b'saħħitha li torbot l-istati membri u dobbligom illi ma jqoddu sejrim dan il-attitudni laxka fuq il-sida tal dawn l-armi. Senjura Head. Is-sikurtà ċittadini huwa importanti ħafna. Ovvjament, mm, irrid jispetta l-privatezza u dak li jkun li Il-proposta, kif intqal minn ħafna kollegi, irġa mill-Kummissjoni biex nġildu kontra terrorizmu. Jiena kieku kot nipreferi illi nibat il-proposta l-Kommissjoni u joħorġu boħra waħda ħjar. Għalix eh, diġa li tħawis ħsara din il-proposta kif il-kollegi tijaj għalu kol jiena bħala u l-persuna mill-SND. Soċja Demokratika. Għandi tradizjoni twila ta' dibattitu fil-settur l-armi sportivi u l-kacċaturi. Jina marriċ li din il-proposta meta ġifiri l-liberta li wieħed jeżerċita din l-attività palma l-kaċċa. Allura rridu sistema illi hija waħda ta' sistema transkonfinali ta' reġistrazzjoni tal-armi sabiex jipermettu li traċċattabilta' E, tkun iktar b'saħħitha biex mhux insibuhom bil-maħbi li kienu per xi darba suppost tal-militaru u nsibuhom band oħra. Ovvjament, jekk mhux jista' membri kol implementaw basta taħdem di biex xogħol. Huwa bażi ta' dan, hija kritika ta' ħafna. Jekk ifem, ikun importanti dan it-test imma mhux dan il-mod. U għandak allarmi sportivi u inċidenti li jistaw ikunem għat-test mediku. Importanti li naraw minn jamlu dan it-test kif ser jamlu, anki il-fatt li per eżempju dan isiru postijiet izolati fil-kampanja per eżempju. Eh, Aħna kif edna l-Kommissjoni għamlet ħafna ħsara u għanna għandna proposta ġdida fi Malta. Grazie, Signora Head, Signora Wimberg. Ja, detta är ju en panik. Grazie. Din hija dispożizzjoni eh, li saret mod maġġel għax ippanikjajna, ġifiri ma ġiċ maħsuba sew. Din il-proposta ġiet ippreżentata biss għabbażi eh, ta' reazzjoni għal dawn l-attakki terroristiċi li saru f'dan aħħar snin. Nistan kompletajt il-kellima? Mela palma għal fl-Svezja aħna għanna ħafna kaċċaturi, klabs tal-isparar, fuq livell sportiv, u hemm ukoll il-possibilità li wieħed iżomm b'mod legali ċertu tipi ta' armi hemm ħafna elementi li waslu fuq dan is-suġġett, se waslu li ħafna kummenti wkoll għaliex dan huwa dibattitu verament li jsir ħafna fil-Svezja. Imma mit terroristi li battu kien hemm xi ħadd li kellu armi illegali jekk naraw l-Iżvezja pereżempju. Design fil-mija tal-armi eh, li huma tal-moda biex ngħidu hekk huma illegali. I għalek din hija problema irridu naraw kif dawn l-armi illegali jaslu fil-pajjiżi tagħna dak li rridu naraw. U mhux noqogħdu eh, naraw u nkunu aktar ibsin fuq dawk li huma disponibbli mod legali. Din il-proposta leġislativa li ma tantx kien ħsib warajha tiffissa l-kriterju li permezz ta' tiegħu e, dawk l-armi semi automatiċi li jidru li huma automatiċi irridu jiġu projbiti ma' dinja xi ħaġa ridikola. Problema kbira oħra li tnara li ħassir fl-Iżvezja hija li hemm ħafna gangs ta' immigranti klandestini li jużaw e, il-bombi biex jitlu fid-djar. U dan huwa użu li jista' jsir ta' armi legali b'mod legali. Madam Chair. L-Onorevoli Korezza Bilt, grazzi, naħseb illi u importanti illi nikkonsidraw il-terrorizmu u traffikar ta' armi dejjem iżdied naħduh bis-serjetà. Però sfortunatament din il-proposta tal-Kommissjoni ma fukax fuq il-problemi reali, jiġifieri il-, -problemi il dritt tan-nies illi eh, ikollhom eh, armi legali u li nagħmlu distinzjoni bejn u kumbat laħarżhom għal attivitajiet illegali. Jiena eh, edha flimko u ukoll qed tratta dan il-każ. Para minn hekk ħafna nies li kienu favur l-Ewropa issa jisom daru kontrina u dan minħabba li kienem nuqqas ta' ċarezza fuq il-kategoriji tal-armi tan-nar. Naħseb li għalhekk importanti illi inħallu kollox kifinu u ma nibdlux il-kategoriji bejn l-ekim sejħa armi semi-automatiċi B7 u dawk automatiċi A7. Mbagħad il-kwistjoni li jarmi jixxiebħu, forsi waħda tiġi statiġi tiġi f'oħra. Ehm, hemmhekk naħseb li aħjar ma nagħmlux eh, ma nibdlux affarijiet għaliex naħseb li ma ġiet ippreżentata xejn li jikkorrespondi għal-realtà l-issa. Nasu importanti li konna regoli komuni fuq ir-reattivazzjoni, hemm xi stati membri diġà għandhom dawn ir-regoli illi jgħidu illi eh, la darba inti diżattiva arma ma tistax tarġa' tuża. Eh, fi stati membri oħra bżonn illi l-standards minimi jolew xi ftit għax dawn huma importanti sabiex armi legali ma jiġux trasformati illegali. Imbagħad il-kwistjoni ta' ehm, regoli komuni għall tikketjaru għal-marki ta' fuq l-armi din hija kwistjoni importanti u jista' jkollha valur miżjud sabiex li modernizzaw u nżidu il-sigurtà. Però rridu wkoll insegwu ir-regoli eżistenti tal-protokoll mhux noqogħdu nifinta ħafna affarijiet ġodda u irridu nirridefinixxu l-komponenti essenzjali li għandhom xi qasmu mal mal eh, li huma essenzjali biex l-arma taħdem, mhux essenzjali oħra il-komponenti eh, oħra illi eh, mhumiex taqsek essenzjali. Fl-Iżvezja naħseb illi tobba per eżempju huma responsabbli illi rapportaw lill-pulizija jekk ikollhom xi pazjenti qudiemhom milli jaraw li mhumiex dawn għadda tajbin biex eh, ikunu fil-possess ta' armi. Imbagħad il-proposta tal-Kummissjoni li konna kontrolli kull ħames snin, naħseb illi dik mhux setajn lil dawk li stati membri diġà għandhom eh, kontrolli tajbin, ġifieri naħseb ma irridu nirrispettaw is-sussidjarità. Dwar il-liċenzi, L-ideja namlu licenzi għal eh, armi B7 u li dawn il-tġdid ta' licenzi tkun kull ħames snin, naħseb li qed nżidu ħafna burokrazija l-istati membri mingħajr ma qed insolvu l-problemi. Naħseb għandna nħalluha fidejn l-istati membri biex jiddeċiedu għaliex kif qed ngħid hemm xi stati membri diġà għandhom sistemi tajbin ħafna biex jikkontrollaw il-liċenzji. Naturalment importanti wkoll il-kontrolli seħħu mill-awtoritajiet eh, kompetenti. Nasib li għandna wkoll problema bil-proposta fuq il-bejħ eh, minn distanzi għaliex minn qed ibiħu minn qed jixtri jitri għandhom bżonn liċenzja valida u li tkun tista' tiġi ċċekkjata mill-awtorità kompetenti. Imma għalfejn għandna aħna nagħmlu xi ħaġa kontra l-bejħ tal-armi eh, mill-bot. Diġà hemm xi beħ ta' armi fuq l-internet li huwa illegali. Imbagħad hemm ukoll il-kunċett ta' ħażna sigura. Naħseb dal-kunċett huwa importanti wkoll biex inħarsu t-tfal. Iġifieri qed ngħidu li dawk li għandhom armi fil-pussess tagħhom iridu jaħsnuhom jew jistivawhom b'tali mod illi ma jkunux aċċessibbli għal nies illi beħsibhom eh, jużawhom illegalment jew inkella l-tfal. Importanti wkoll li ntejbu l-iskambju ta' informazzjoni dakin il-messaġġ li għaddina l-Europol, per eżempju, bżonn ikun hemm iżjed kooperazzjoni, iżjed skambju ta' informazzjoni anka mal-awtoritajiet tal-infurzaj tal-liġi. Ġifiri biex nalaq naħseb li rridu nsaħħu il-parti tajba tal-proposta, ġifiri dik dwar id-disattivazzjoni li kunem hemm tikketjar armonizzat u li kunem hemm iżjed kooperazzjoni transkonfinali U rridu neħilsu mill-partijiet tal-proposta illi ma jservu għal xejn li fil-li jittikaw il-ċittadini illi għandhom dritt igawdu eh, mill-drittijiet tagħhom u li ma nistgħux nattakkaw dan id-drittijiet tagħhom. Grazzi li Sinjor Korazza Bild. Kommissjoni tixtieq tintervjeni terġa'. Iva, grazzi, President. Mela. L-ewwel nett nirringrazzja l-relatur tal dan la li ressa illi taqbel ħafna kamma ħafna partijiet mill-proposta tal-Kommissjoni. L-ewwel nett kemtejn fuq dak li smajna naħseb li mill-bidunet il-Kummissjoni qalet illi il-proposta tagħha ma tmux li lin mill-problema ta' terrorizmu. Hija proposta li tindirizza kwistjonijiet ta' sigurtà taċ ċittadini b'mod ġenerali. Ma tmux l oltre terrorizmu. Il-proposta tagħna kienet ta' bażi evalwazzjoni fil-fond eh, ta' kif ti tista' tiġi implementata. E, edin fil-fatt e, nindirizzaw dawk il nuqqasijiet li naħsbu illi hemm skont li ħarġu mill-evalwazzjoni illi għamilna u mal-konsultazzjoni li għamilna ma' stati membri, ma' dawk li jipproduċu l-armi, anka ma' assoċjazzjonijiet ta' kaċċaturi u ta' nies illi e, jisparaw bħala sport Iġveri għamilna konsultazzjoni wiesa fuq id-dispozizjoni ta' direttiva. Li għed niprofaw namlu għan indirizzaw il-punti dajfa li naħsbu li jem, dawk il-lakuni illi rajna illi permezz tagħhom sfortunatament armi legali qed jispiċċaw fis-suq illegali. Sfortunatament ekket jiġri. Pero ħanerġa nisħa illi dak li ma ridniex namlu huwa li nipruvaw ninsinwaw illi l-kacċaturi u min jispara l-delizzju eh, nipruvaw daw b'xi mod norbtuhom ma' terroristi u nippruvaw nitfawhom fl-istess keffa. Eh, laqas xejn. Aħna nafu illi mijiet ta' eluf ta' ċittadini li jirrispettaw il-liġi u li fl-istess ħin imorru għal-kaċċa, eh, jisparaw bi-sport, jieħdu ħsib l-armi tagħhom qatt ma jħolqu problemi u nafu li jisegwu il-liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Iġifiri, għal darboħra ma ridniex illi nitfaw fl-istess keffa lil kaċċaturi u lil dawk li jisparaw b'delizzju ma' nisoħra u ma' ridux assolutament illi eh, innaqsu mid-drittijiet ta' dawk iċ-ċittadini illi kollhom fil-possess tagħhom armi b'mod legali. Mela għan ikkommenta fuq xi punti li huma importanti għalija mhux se għol fid-dettalji kollha. Mela dwar l-armi beseba. Meta smajt Eh, xi kellima jgħidu illi l-kriterja li għaxar ma tixbaħ l-oħra miex kriterja tajba. Eh, Jina ħsibt illi eh, nafu illi di miex kriterja tajba. Hemm bżonn noħorġu bi kriterja oħra, waħna miftuħin li nisimgħu f'xi idejat. Ġifier ħanilqa' l-idejat li smajta hawnhekk u anke idejat li forsi jistgħu jħorġu minn dibattitu fil-Kunsill Barra minn hekk. E, dan it-test kien ilu fil-direttiva mill-1991 minn mindu il direttiva ila teżisti taħt il-kategorija ta' armi B. Ġifri għalli għamilna aħna huwa illi dik is-sotto kategorija e, bdilnija minn kategorija B għal A. Issa dak li kanna f'moħna aħna u li għanna f'moħna u li żgur taqblu magħna huwa illi ma ridux illi naraw verżjonijiet semi automatiċi ta' armi illi ikunu ġew prodotti maħsuba għall użu minn pulizija u minn forzi armati. Ma nixtiqux illi dawn it-tip ta' armi jispiċċaw fidejn eh, kaċċaturi jew dawk li sparaw l-sport. Naħseb illi verżjoni semi automatika ta' Kalashnikov żgur li ma tixtiqix, ma, ma nixtiqux naraw għal-bejħ fuq is-suq. Issa kif nistaw eh, eh, kif nistaw dan kollu nipruvaw daħluħ b'mod aħjar, kien hemm min semma li għandna nikkonsidraw kriterji tekniċi. Imbagħad dwar il-kollezzjonisti li huwa punt importanti għall-Kummissjoni. Id-direttiva kif nqiegħda llum teskludi għal kollox il-kollezzjonisti. Mhux qed nikkritika l-kollezzjonisti naf illi hemm ħafna kollezzjonisti illi illi dawn fidi tajba jżommu ma' liġi u ma jħolqux problemi. Però id-direttiva hekk kif inhi m'għandha l-ebda dispożizzjoni dwar dan. Ġifieri skont il-liġi komunitarja u mhux qed ngħid li eh, memx eh, liġijiet nazzjonali dwar dan, għax hemm ħafna stati membri li għadhom liġijiet nazzjonali dwar dan li juri l-fatt li huma ħassew il-bżonn li jirregolaw il-kollezzjonisti. Minna l-ħra mbagħad il-liġi l-Unjoni Ewropea li għal liġi bażi ma tajċejn, xejn, sempliċement tajt id-direttiva ma tapplikax għal kollezzjonisti ta' sekk. Qed ngħidu aħna ġifieri li l-kollezzjonisti għandhom ikunu inklużi fid-direttiva, iżda mbagħad kif ħan għom wara dika storja differenti. Però m'hemm l-ebda raġuni għalfejn għandna ngħidu illi il-liġijiet bażi, il-liġijiet komunitari eh, ma nix għalfejn f'dawk il-liġijiet ma nsemmux il-kollezzjonisti u sempliciment najdu din il-liġi ma tamiex referenza l-kollezzjonisti. għabbażi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea kollezzjonist għandu ikollu aċċess għal armi ta' kategorija A li huma projbiti għal eh, nies oħra. U għana lek nishtiqu l-kollezzjonisti jkunu inklużi fid-direttiva għaliex hemm bżonn li dawn ikunu regolati għaliex daw wara kollox ikollhom armi fil-possess tagħhom. U għalmenu dawn għandhom ikunu taħt l-obbligat taħt eh, eh, għandhom ikunu kontrollati mill-liġi bażi tal-Unjoni Ewropea. Daw kienu żewġ problemi li xtaqt nitkellem dwarhom, grazzi. Grazzi. Signora Valero, darbohra. Punkter, jag tror att vi i slutändan Grazie ħafna dawn il-kummenti kollha li rċivejt minant il-kollegi fl-aħħar mill-aħħar naħseb li nistgħu naslu għal direttiva tajba. Il-kumitat kemm fil-kumitat tagħna kif ukoll f'kumitati oħra fl-imkom qegħdin naħdmu fuq u dan u il komissjoni qed tisma' il-kontribuzzjonijiet tagħna u l-kummenti tagħna din hija ħaġa importanti. U bħalma qalu l-kollegi qabli nistgħu nenfasizzaw li distampa li qed tingħata eh, lura f'pajjiżna lil dawk li jisparaw bħala passatemp u lill-kaċċaturi u fuq livell ta' sport u li qed nippruvaw nafsu fuqhom u aħna ġejna definiti bħala idjoti sa' ċertu punt li qegħdin naħdmu b'dan il-mod għal inqas fl-opinjoni tagħhom. Jina ktibt dawn il-265 emenda biex imbidlu din il-proposta u fil-fat huma akkużawni li aħna li ktibtaw kollha jien imma dan ma kienx il-fatt, iġbir diskussjoni ġiet imħarbta ftit u lan ma kienx hekk li namlu dan din rabta bejn il-terrorizmu kaċċaturi u dawk li jisparaw għal sport. Ħaġa oħra wek hija li fil-gruppi politiċi imma anka għabbażi tal-interessi nazzjonali hemm bżonn li nindunaw li hemm regoli nazzjonali kompletament differenti kemm fit-tramuntana eh, tal-Ewropa jew kella fis-Spanja fejn hemm regoli ħafna iżjed stretti milli għandna aħna fin-nord, jiġifieri fit-tramuntana. Jiġifieri rridu nsibu bilanċ bejn dawn id-direttivi diġà eżistenti fil-pajjiżi differenti ma nix noħol u model wieħed għal kulħadd ma nkomplu nibnu fuq dak li huwa tajjeb insibu x'inhu ma kriterji bażiċi. E, per eżempju għal dawk li huma testijiet mediċi. Anna Marija qalet kif jaħdmu l-affarijiet fl-Iżvezja il-tobba għandhom l-obbligu li jagħmlu denunzja. Imma dan is-sistema mhux dejjem jaħdem għalhekk hemm bżonn li nersqu lejn mudell li jista' jiġi applikat fil-pajjiżi kollha u li jista' jitwettaq fil-pajjiżi kollha biex niggarantixxu kontroll fuq is-saħħa psikofizika ta' min għandu arma. Iżda jiena fiduċuża li ħan nkunu nistgħu nieħu kompromess tajjeb fil-kumitat tagħna bejn shadow rapporters, opinjoni tista' mbagħad nistgħu nivvutaw fuqha. Minar ma nagħlqu għajnejna Uddim il-miżuri differenti jeżistu fl-istati membri. Grazzi ħafna. Grazzi Signora Valero, grazzi l-kollegi. Issa naddu għal-punti li jmiss fuq l-agenda. Iġifiri. Komunikazzjoni dwar is-sistemi ta' informazzjoni iżjed mm, sodi u iżjed intelligenti għal frontieri u għas-sigurta. Naddi l-kelma lill-Kommissjoni biex tippreżenta din il-komunikazzjoni imbagħad Eh, wara lill-membri għal diskussjoni minnaħad tal-Kummissjoni għanna Sur Sulon with DG Home. Jek joġbok. Grazzi, President. Mela dwar din il-komunikazzjoni fuq eh, sistemi ta' informazzjoni, eżiet sodi, uż intelligenti għal frontieri u s sigurta L-importanza li jkun hemm skambju ta' informazzjoni effettiv bejn l-Istati membri biex ikun hemm ġestjoni tal-frontieri u eh, dan huwa xi ħaġa illi memx għalfejn nispiegaw, għadina tissemma fil-agenda dwar is-sikurta u anka fil-konklużjonijiet tal-Konsil matul is-snin. Sviluppajna sistemi ta' informazzjoni u databases tal-Unjoni Ewropea u anka eh, intergovernattivi illi jippermettu l-autoritajiet rilevanti b'informazzjoni dwar il-nis u dwar ehm, diskopijiet li kollhom meta jkunu f'post partikolari. dawn il-sistemi jistaw ikun iżet effettivi, jistaw nizviluppaw sistemi ġodda u l-istruttura tal-Unjoni Ewropea tista' tkun riveduta u aħna għalhekk ħriġna din il-komunikazzjoni komunikazzjoni semmi l-SIS, Schengen Information System, il-Eurodac u il-Sistema ta' Informazzjoni tal-Visa kif ukoll l-API, il-Europol, ECRIS, il-Sistema Doganali u kif ukoll id-databases tal-Europol. Mod ġenerali daw is-sistemi ta' informazzjoni jiprovdu Eh, risorsi interessanti, importanti u xeħut minnom jaħdmu tajjeb ħafna sta komunikazzjoni t-identifika u kol numru ta' nuqqasijiet. Per eżempju, ċertu funzjonijiet li mux għat jaħdmu għastan tajjeb, ċertu lakuni fl-informazzjoni illi mumiex koperti minn xi sistema minn daw li semmejt u b'mod ġenerali qed naraw ukoll illi hemm sistema frammentata u komplessa mens. Għana dikom xie eżempji ta' dawn qasid li semmejt. L-essa jessija l-ikbar eh, pjattaforma skambju ta' informazzjoni li zjed waħda ntużata għal ġestjoni aħjar u l furzaj ta' liġi bħalissa fija iżjed minn 63 miljun il-allerta. U kienem ġiet aċċessata 3 biljun darba s-sena l-oħra miż-żewġ miljun utenti li għanda. Iżda għanda funzjonalità nieqsa għaliex tista' tfittex fid-database b'isem imma ma tistax tfittex din is-sistema permezz ta' marketa swaba. Ġifieri jekk kan persuna illi tinħareġ allerta dwara fuq l-SIS jista' jkun li dan jinixti li jiżgiċċa l-kontrolli. Il-komunikazzjoni tħabbar illi sistema automatizzata ta' detezzjoni tal marketa swaba ser tkun sviluppata bħala priorità tagħna. Xi ħaġa oħra, mhux ir-rekwiżiti kollha ta' informazzjoni ma' indirizzati mis-sistemi eżistenti, il-proposta l-ġdida għal sistema ta' dħul ħruġ għal pajjiżi terzi tkopri fil-fatt waħda minn dawn il-lakuni. Imma fadal oħrajn, il-komunikazzjoni semmi e, per eżempju ċittadini ta' pajjiżi terzi illi huma eżenti milli kollhom viżi dawn il-nies li ma jkunux qed jivvjaġġaw blajru li ma jkollhomx API u PNN għal dawk in-nies ma jkunx hemm informazzjoni dwarhom qabel ma dawk jaslu fil-frontieri esterni tax-Schengen. Qabel l-aħħar ta' dis-sena l-Kummissjoni ser tara ser eh, tinvestiga l-bżonn illi eh, niżviluppaw sistema ta' awtorizzazzjoni għal dawn it-tip ta' vjaġġaturi. Dwar il-frammentazzjoni ta' dawn is-sistemi kemm huma komplessi l-Kummissjoni taf illi ehm, l-uffiċjali ta' mal-frontieri għandhom diffikultà fli ikollhom aċċess għall-informazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Problema oħra, mhux l-istati membri kollha huma eh, konnessi b'mod effettiv għal dawn is-sistemi u da l-informazzjoni hija maħżuna f'sistemi differenti u dawn mhumiex konnessi bejniethom allura il-Kummissjoni ħarġet berba għanijiet sabiex ikonna sistemi ta' informazzjoni iżjed sodi għal-frontieri was sigurtà L-ewwel għan. Dawn din is-sistema ta' informazzjoni trid tkun komplementarja, m'għandux ikun hemm ikun hemm trikkib ta' xulxin fuq informazzjoni u għandna nindirizzaw il-lakuni. Għanna nieħdu approċċ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 għandu jkun iżjed faċli kolli tfittex f'dawn is-sistemi ta' informazzjoni biex nassiguraw l-informazzjoni rilevanti hija kollha disponibbli għal assisa ta' mal-frontier u għall-pulizija meta dawn ikollhom bżonn. Għandu jkun hemm użda wkoll konformità mal-prinċipji tal-ħarsin tad-data. Sabiex Eh, nistimulaw dan il-proċess sabiex dawn il-sistemi jkunu interoperabli, il-Kummissjoni ser twaqqaf grupp ta' esperti fuq livell oli li konsisti mal aġenziji ta' Unjoni Ewropea u esperti mm, eh, anka u partijiet interessati oħra relevanti. L-ewwel laqa ta' dan il-grupp ser tkun f'nofs Ġunju. Il-grupp ser jindirizza eh, aspetti operazzjonali, tekniċi u legali sabiex nkunu jkun hemm jista' jkun hemm interoperabilità ta' dawn il-sistemi u sabiex nesploraw anka l-opzjoni l-għażliet kollha illi hemm disponibbli dan il-grupp ta' esperti ser jiżviluppa ehm, strateġija u anka l-azzjonijiet li għandna nieħdu fuq eh, terminu qasir u medju. Safrattant iżda mhux ser nifqu naħdmu, anzi bil-maqlub il-Kummissjoni diġa' ħasbet eh, pjanat numru ta' azzjonijiet konkreti illi ħafna minnhom ser iseħħu fl-2016. Aħna waqt se nresqu proposta biex nirrevedu l-bażi legali tal-Eurodac biex inkomplu nsaħħu l-funzjonalità tagħha eh, f'dik li hija eh, immigrazzjoni legali u r-ritorni se niproponi wkoll reviżjoni tal-bażi legali tal-SIS sal-aħħar ta' dis-sena u se neżaminaw ukoll jekk hemm xi possibilità illi nkomplu ntejbu s-sistema ta' informazzjoni tal-viżi. Ser nevalwaw jekk eh, nistgħux nagħmlu reviżjoni tal-database e tal-API u se nħabru wkoll miżuri sabiex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-IDs u sabiex insaħħu il-ġlida kontra il-frodi f'dokumenti. dokumenti Aħna ser nres u għabbots eh, għal tip eh, fil-prestazzjoni teknika tal-AFIS u ser naraw ukoll li kemx eh, possibilta li jkollna sistema ta' autorizzazzjoni għall vjaġġar Ewropea. Fuq l-interoperabilità aħna flimkien ma l-Aġenzija li tindirizza is-sistema ta' IT ħa naraw kif dawn l-interfaces ikun jistgħu E, jamlu tfittxija one-stop shop ta' sistema rilevanti minajr ma jiksru il-drittijiet ta' access rilevanti u eżistenti u naraw il-konnettività bejn sistema ċentralizzata ta' informazzjoni ħat tiġi promossa li lin mill-interkonnettività li diġa hija proposta bejn is-sistema tal-viża u l-SIS bħalma ġi propost fil-proposta reveduta. Għalhekk il-bżonn u l-fattibilità teknika li jkun hemm sistema maqsuma tal-matching tal tal-biometrika wkoll kol ħatiġi indirizzata u eżaminata kif ukoll il-fattibilità li jkun hemm żvilupp fuq medda itwal ta' żmien ta' ripożitorju komuni tad-data. Issa aktar tekniku ħankunu qegħdin ninvolvu ruħna f'xogħlijiet addizzjonali biex niżaminaw il-format għal sistema kollha rilevanti u naraw jekk l-izviluppi addizzjonali tal-SIS jistawx morru it-fit ma' sistemi eżistenti tal-Europol. U Julisa ħat eżamina wkoll il kwalità tad data għal sistemi kollha li għaw taħta. Aħna ħan għamlu monitoraċ u nimplementaw il-promozzjoni u l-użu ta' sistema tal-istati membri ehm, biex nużaw blaħjar mod l-SIS kem billi ndaħlu l-informazzjoni rilevanti u rikonsultaw il-sistema meta jkun hemm bżonn. Stati membri għandhom jistabliċu kol eh, sistema ta' odot fil frontiri kollha u ħanaħdmu b'mod parallel mal-Europol biex nipromovu sistemi paralleli bejn l-Europol u sistemi kollha li għandhom ma l-SIS. In conclusion, biex nana għaw ħafna kwistjonijiet għek bżon ta' komunikazzjoni ta' ta' ħadma kon koordinata. E, din il-komunikazzjoni ma t-proponi xaġa ta' malajr, għandu muslin biex insibu soluzzjoni fejn l-informazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-istruttura tal-frontieri u s-sigurtà issir Eh, tkun interoperabbli u tkun qed taħdem kif suppost. L-implementazzjoni ta' din il-komunikazzjoni hija ta' sfida imma hemm bżonna biex inħarsu b'mod aħjar il-frontieri esterni tagħna u biex intejpu is-sigurtà interna tagħna. Very much, Mr. Solon. Now I open the floor for discussion. Mr. Coelho, please. Ma naftu diskussjoni, naddi l-kelma l-ewel kellim, grazie ħafna, Signor President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kommissjoni għal din il-preżentazzjoni. Jiena kuntent ħafna li qed nara li fl-aħħar tawna perspettiva ġenerali komprensiva ta' fejn huma il-problemi f'xirridu nirranġaw x'inhija sistema u il-passi li jmiss. Nixtieq nibda billi nenfasizza li s-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen minkejja il-problemi differenti ta' budget Naħseb li sistema ta' informazzjoni użata b'mod tajjeb ħafna hija eżempju tajjeb ukoll ta' leġiżlazzjoni li ġiet implementata. Diġà wasalna fit-tieni fażi bl-introduzzjoni ta' marki ta' swaba diġitali li hija xi ħaġa ġiet pjanata mill-bidu tal-bażi legali tagħha. Issa il-mod sa kif kienet qed taħdem ġi qed jiġi evalwat, għax b'dan il-mod, skont il-kalendarju tal-Kummissjoni, kun possibbli li nagħmlu nippreżentaw numru ta' titji possibbli. U nixtieq ngħid ukoll li fil-bidu tal-proċess tal-SIS il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Parlament Ewropew iddefendew dan l-istrument meta numru ta' stati membri ma tantx kienu imħajra għal din l-idea, kienu qegħdin jirreżistu għal din l-idea, imma fortunatament il-sistema għaddiet. Għalhekk jiena kuntent ħafna li għal darboħra qegħdin ippjanaw din is-sistema flimkien, qegħdin naraw miżuri konkreti li huma ippjanati u li id-deċiżjonijiet fuq ir-return se jkollhom jiġu inklużi fl-SIS, ħaġa tajba di. Issa għandi sitt mistoqsijiet. L-ewwel il-Kummissjoni taħseb li hija ħaġa utli li tħabbar li proposti ġodda ħajġu ippreżentati meta b'mod parallel grupp ta' esperti ħajġi imwaqqaf sabiex per eżempju nevalwaw jekk hemmx duplikazzjoni fis-sistemi eżistenti. Tininet, Illum għanna aġenzija biex namlu ġestjoni tal-informazzjoni Ewropea. Il-sistema li issa ma nistawx ninsewa din is-sistema. U hemm bżonn li jkun hemm mandat adegwat biex nindirizzaw il-bżonnijiet li qegħdin jikbru. Il-Kummissjoni tħoss li l-finanzjar kurrenti huwa biżejjed it-tieni dwar il-kontrolli tal-frontieri il-Kummissjoni forsi kollha bżonn tirrevedi eh, il- kondizjoni tal-euro da kussis, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tippreżenta dawk il-proposti f'daqqa u b'mod artikolat. U ir-raba punt, il-Kummissjoni tista' tispjega kif ħajużaw l-euro dak biex jagħmlu monitoraġġ ta' ċaqliq sekondarju. Ħames mistoqsija minn ħatijaj. Il-Kummissjoni tidentifika il-kwalità ta' l-informazzjoni isa din hija xi problema orizzontali u qed tipproponi il-ħolqien ta' ċentru ta' kapacità ta' monitoraġġ għal kwalità ta' data. Il-Kummissjoni tista' tispjega eżattament x'in l-intenzjoni tagħhom hemmhekk. Is-sittu l-aħħar punt. Il-Kummissjoni tħoss li hemm bżonn ta' miżuri ġodda sabiex intejbu is-sigurtà elettronika tad-dokumenti u l-ġestjoni tal-identità. Nixtieq li l-Kummissjoni tidentifika x'għandhom ma' beħsiebhom li jagħmlu b'din il-miżura. Grazzi ħafna Sur Coelho, issa Sinjor Fajon. Grazzi ħafna Sinjora President. Nixtieq ninnajt nilqa l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea li qegħdin jagħmlu proposti li u qed jipproponu pjan ta' azzjoni biex jaraw kif jistaw jiġu trattat id-data li eh, jirċivu fil-ġejjini. Sur Koelio għajem numru ta' punti u jienu kol għandi xi mistoqsijiet naqram il komissjoni qed tara database tal-ġejjini ċentrali. Palissanna database tal-PNR għanna għanna database ta' Schengen, għanna ħafna eh, ġbir ta' data li għedin noħolqu. U jina nixtieq nkun naf dan il-pjan ta' azzjoni, din il-pjan ta' azzjoni jaqbel ma l-ħidma kollha qegħdin namlu sissa fuq eh, il-files fuq smart borders kif ukoll dossiers oħra importanti. Aħna il-reċentement eh, adottajna pakket ta' data dan kif ħajaffettwah. U ħan nġbdu flimkien fl-istess ġabra persuni differenti bħal rifugġati, persuni qed ifittxu għazil, persuni li għandhom bżonn ċittadini tal-Unjoni Ewropea oħra u l-punt li għajem is-sur Koelho huwa għahet tajjeb iġifieri kwistjoni ta' esperti li jridu jeżaminaw is-sistemi eżistenti mod parallel għalhekk jiena nixtieq li titlu aktar fid-dettal kif il-ħidma li għanna sissa ħat affettwa dak li qegħdin nippjanaw, jiġifieri x'inhu l-effett fuq dan li qed tipproponu. Aħna din hija triq tajba biex nimxu għoddim. Grazzi ħafna signora Fajon, issa naddi il-kelma għal-kellima li mis, is-Sinjura Linar. Iva fil-fat xi mistoqsijiet li kelli diġà semmew, imma jiena nixtieq li għanet ngħid grazzi lill-Kummissjoni tal-ħatu din l-opportunità għamlu sforzu ġewaw biex jiddiskutu magħna. Aħna nafu l-koll li nixtiequ nevitaw li Schengen eh, titxalek biex nagħmlu dan irridu nibnu xi ħaġa ġdida, irridu nibnu xi ħaġa li miex f'din id-direzzjoni. Iżda, il-kontrolli tal-frontieri dawn il il-ħitan mumiex il-mod kif nimxu qoddim. Il-Komissjoni tara li ħajkun hemm sistema ċentrali għas sistema eh, tħulu ħruġ. U palma qalet il-kollega tiegħi Tanja Fajon, anka jien kif nifhimha jiena hija li aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin, m'għandniex problema ta' nuqqas ta' data, il-problema hija approċċ ta' interoperabilità u problema ta' nuqqas ta' kooperazzjoni ta' stati membri fil-ġestjoni ta' data għalhekk jiena nixtieq nistaqsi li rappreżentant tal-Kummissjoni sabiex jidħol naqriżiet fid-dettal fuq il-bżonn li noħolqu sistema ġdida u trid tikkonvinċina fuq dan speċjalment l-aspett ta' sigurtà. It-tieni mistoqsija fil-fatt għandha x'taqsam maż-żamma tad-data u l-limitazzjoni tal-iskop. Sa fejna fina, mis-sentenzi tal-qorti huwa diffiċli ħafna li wieħed jistabbilixxi perjodu ta' kemm tinżamm id-data biex inkunu nistgħu nżidu s-sigurtà minn barra dan l-użu ta' data biometrika se jkollha effetti kemm pożittivi kif ukoll negattivi. Lima huma s-salvagwardi maħsuba biex nassiguraw li id-dejta tiġi maħżuna mod legali u tintuża skont dan lan. U fl-ħarnet il-komunikazzjoni palissa tifoka biss fuq l-immigrazzjoni irregolari u mhux qed tifoka fuq il-modernizzazzjoni tal-ġestjoni esterna tal-frontieri billi ittejjeb il-kwalità u l-effiċenza tal-kontrolli. Jiena nifhem li l-influss iva biddel il-prioritajiet imma l-sfida hija li nindirizzaw il-problemi kollha f'daqqa. Thank you very much um, also for the presentation. Uh, L-Onorevoli Albrecht, grazie ħafna, grazie anka l-prezentazzjoni, nasib li l-koll naqblu li sim aħjar u aċċess aħjar għall-informazzjoni eżistenti dwar attivitajiet riskjużi jew ta' suspett huwa propju dak li għandna bżonn. Anka għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-frontieri. Mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġlida kontra it-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nifukaw fuqha. Min-naħa l-oħra, meta nimxu fid-direzzjoni li s-sistemi nagħmluhom interoperabbli, u li konna aċċess aħjar u iżjed faċli għall-informazzjoni, il-kwistjoni miex biss waħda retorika, Eh, irridu naraw ukoll l-standards li implementaw fuq livell orizzontali jekk inħarsu lejn is-sistemi differenti, jekk tħarsu lejn is-sistema tal-informazzjoni tal viza l-Eurodac u l-Europol, id-databases tagħhom, u riċentement anka kien hemm database tal-PNR u oħrajn dwar il-ħarsin tad data personali, hemm standards differenti għal kull waħda minnhom. U irnexxinna ikonna direttiva ta' ħarsil ta' data għal polizija u il-ġustizja u proċessar, irnexin namlu dan grazzi għal ħidma ta' rapporter Mario Lonstein u daw kolla li kienu involuti. Imma din id-direttiva mux ħataplika għal dawn is-sistemi. Għalek jina nistaqsi, jekk aħna irridu noħolqu l-koerenza u aħna jekk verament edin niprufaw namlu kollox kif suppost Għalfej mannix proposta ta' kommissjoni li tipproponi standards unifikati għal dawn is-sistemi. Jien ma nistax nifhimha. Jina naħseb u tlabni għadi bħala Parlament Ewropew li aħna irridu li konna standards unifikati għal ħarsin ta' data u il-kas li għanna eh, direttiva ta' ħarsin ta' data għal istati membri ħaġa tajba Imma xinajdu dwar is sistemi tal-Unjoni Ewropea, l-istituzzjonijiet, l-entitajiet, jiena verament naħseb li din hija l-aħjar mod kif nimxu il-qoddim. U ovvjament l-istess standards tal livell oli li pretendu minant l-istati membri għandhom japplikaw għal dawn is-sistemi u għal sistemi interoperabli. U pal bħal kollega li tkellmet qabli semmit ukoll nixtieq jina nenfasizza il-xkiel irridu niddiskutuhom daw u nimplementawhom f'dawn is-sistemi u mbagħad ċertament ħajkonna aktar elaborazzjoni minnaħa tal-Orti Ewropea l-Ġustizzja fuq il-perjodu ta' Zamma pereżempju. eżempju u anka fuq il-limitazzjoni ta' lan. U jekk aħna qegħdin nenfasizzaw il-privatezza bid-diżin, e, iva hemm bżonn inkunu konkreti ħafna dwar il-perjodi differenti ta' zamma u il- Limitazzjoni tal-għan id-detaljata ħafna, dan ifisser li jkun hemm katalogi ċari, e, limitazzjoni ċari u il-periodi ta' zamma massimi li wkoll ikunu indikati bċertu eh, ċarezza, e, irrin nara approċċ aktar armonizzat naraw li dawn is-sistema ma kollha interoperabbli u mhux li jkun hemm regoli differenti. Għax jiena naħseb li bħalissa m'għandniex approċċ koerenti. Grazzi ħafna, Sinjora Verġja. Oui, merci. Grazie. Jinnna ma konċ tla biex nitkellem għax jinsibt li kontu għattuni l-kelma x'kont xadu. Ingrazzja l-Kommissjoni għax veru l-ewwel darba li qed nara dokument eh, illi titkellem dwar il-sistemi kollha tal-dossiers. tal dossiers illi għanna qoddimna fuq dil kwistjoni imma uh, għandi ċertu problema bil-mod kif aħna naħdmu bħalissa xem ħafna reviżjonijiet illi huma dejjin illi il-propost qegħdin paralleli u Meta inti ħad tagħmel sistema interoperabbli ġifara twarbu fil-ġemma, jkollok problema. Inti tal-approċ armonizzata fuq xi xed ngħidu, ġifieri. Għaxa li l-interoperabilità bezzani kolli ngħid. X'inhu anijiet għaliex aħna ħankunu qegħdin jitkelmu fuq affarijiet differenti ħafna. E, Naqduwom. Imma e, l huma differenti e, minn qed jitloblażi. Hemm id-dokumenti fuq hemm id fuq dokumenti misruqa jew mitlufa. Hemm il-dokumenti direttivi proposti ta' direttivi tal-Europol, ġifieri Anki ċifri li jinti għed, 3 biljoni ta' ċess għal sis. Eh, ma nafx, xie se namlu b'dan dawn affarijiet kollha bl kollu. Għaliex qed titkellmu dwar għadda teknika, teknoloġika, ma mhux qed issolvi kollox. Qatt ma ħassolvi kollox. Vien nibża li aħna ħanqogħdu nimplementaw il-jum fantabjat biex nsejħu l-wek, illi ħajntużaw bil-istati membri Eh, illi sistema li ma tantx tifkonvenċini fuq kif taħdem, mhux għalla ħaballanijiet eh, eh, għassax infushom imma mod kif jortu qed mal Allura rridu naqqa koerenza, ġifieri jista' jkun il-Stronger and Smarter Information System for Border and Security, skużani tal-aċċent bl-Ingliż tiegħi diżastruż, imma hekk imsejjaħ Smart Borders, frontier intelligenti pakket eh, frontieri intelligenti u pjuttost raw wkoll strab. Forsi jista' li nasol approċ approċċ globali, ma mhux li mbagħad ma kunux nistgħu naħdmu mod paralleli fuq is-sistemi li suppost eh, qed jiġu integrati kollha. Għana rajna wkoll darba l-oħra proposta mill-Kummissjoni fuq it-tisħieħ tal-data eh, fit-fortiri aħna għandatajna PNR Għanna datajna u koll eh, il-pakket tal-parsin ta' data imma aħna rridu li dan ikun minimu ta' koerenza. Kull tikun il-modifika tal-Eurodag fejn aħna nitkellmu dwar jeżaminaw ħtieġa li konna viz, sistema viz. Meta jgħidu li li aħna intom rridu naraw kif lew il-vojt u d-distak li jem ma nafx kemm kemm hemm ħarsin tal-sikurtà tal privatezza tad-dejta ta' ċittadini involuta. To ask for the floor. Signora Vergia, dejjem tajjeb li titlob il-kelma speċjalment jekk ma nkunx naf li inti shadow. Issa Signora Enhetfeld. Iva, jimmenix shadow? imma naqra imħasba dwar dan kollu, mux għaliex jiena kontra fi prinċipju għas xej, imma iktħares lejn l-istorja ta' dan il-fajl kollu kemmu, hemm xi dubi, hemm xi mistoqsijiet, għaliex kien hemm predeċessur għal din il-proposta, kien hemm proposta li ġiet qabel, U l-ideja mek kienet li aħna irridu e, eh, nindentifikaw minn huma dawk li qabżu periodu tal-viża tagħhom. Issa isna eh, qegħdin niġildu il-ġelda baranin dak sar l-iskop. Qed nara wkoll li qed jinbidel il-tinbidel funzjoni wkoll fuq oħut mill-elementi li inti semmejt. Per eżempju l-euro dak li meta ħna konna iddeċidejna ħafna sinilu għalunna le le le le din hija biss għall-identifikazzjoni u xejn aktar tiftakru? Iġviri kultant Iva ta' min ħares lura li l-passat. Issa inti qed titkellem ukoll dwar il-sistema Ewropea u tal-EFTA. Il-mistoqsija li saqsejt li l-Komissjoni fil-rawn ta' qabel meta kon għadin nitkellmu dwar l-ewwel proposta tal-Frontier Intelligenti kienet di l-Istati Uniti wkoll għandhom sistema ta' tħul eh, u ħruġ u sa fejna fien għandhom il-problemi anke salum il-ġurnata biex implementaw, ġifieri aħna għalfejn naħsbu nistaw nagħmlu ħjar minnhom. U nixtieq nkun naf aktar u naf li mux suppost nsaqsija ma nixtieq inkun naf aktar fuq l-interessi finanzjari għaliex dawn is-sistema ħajkollhom jinbnew mill kummita mill-kumpaniji jina liberali naqbel li l-kumpaniji għandhom jgħalaw ħafna flus imma xinu ma l-interessi? M'għandix dubju li l-Kummissjoni konsultat ma' kumpaniji f'dan is-settur partikolari għaliex huma għandhom il-arfin tekniku. U jiena nixtieq nkun informata dwar Liema kumpaniji kelmet magħhom il-Kummissjoni jista' jkollna xi rapporti tal-rakkomandazzjonijiet, l-istimi finanzjarji, ecc. Għanna naħseb is-Sur Koelja jista' jkonferma dan il-punt li il- l-istimi oriġinali mhux dejjem ikunu eh, akkurati għaliex pereżempju tal-SIS minna li jaqbizna l-estimi b'xi sitt seba' 8 darbiet għalhekk eh, urrit nara sistemi kbar tal-IT li kienu ta' suċċess sħiħ u li zammew mal-limiti tal-budget maħsub oriġinarjament. Għalek jiena fi prinċipju minix kontra, imma irrit najt li jiena naqra xettika. Grazie għafna Sofija sa' Signora Lauriston. Grazzi ħafna jena nishtiq indu inkompli l-istess dibattitu pratikament li konna pala bazi situazzjoni ġdida tagħna mad-ħarsin tad-data. Għaliex aħna għamilna ħafna xogħol anka biex nippruvaw nifmu x'tip ta' data, kif, minn fej ħadd inġabar, iġviri dan kollu huwa bbażat qawwa fuq il-limitazzjoni tal-iskop. Għalek jina naħseb li Iva għanna bżon id-dibattitu aktar komuni ta' lima tip ta' data. Aħna naħsbu li għanna bżon sabiex ikonna din iż-żona ta' sigurta komuni. Għax issa l-istituzzjonijiet edin jivolvu, edin joħolqu eh, funzjonijiet ġodda l-Europol, l-Eurodac, eccetera kollha għandhom bżonn id-data, ġifieri jiena naħseb li għandna bżonn li nifmu mod ġenerali għall-an ta' sigurtà x'tip ta' data aħna fil-fatt għandna bżonn. Ġviri għanna bżon database wahda kbira jew databases armonizzati. Jina naħseb li f'dan iż-żminijiet mhux daqshekk differenti, imma li konna sistema armonizzata hija xi ħaġa li għandna bżonna u minnaħa l-oħra Dawn kollha iddeċidew fuq is-sigurtà privata u pubblika tal-individwu. xemm fid-direttiva. U mhux biss fid-direttiva, anka fil-regolament nixtieq nfakkarkom li d-direttiva titkellem biss dwar dak li għandu xaqsam direttament ma' reati, mem ħafna affarijiet ta' gwardi kossieri, per eżempju, li mandom xaqsmu ma' reati, il-frontieri intelligenti, per eżempju, mandom xaqsmu reati, ma' anke mek għanna bżon ċertu standards, irridu morru naqrżiet li l-in, irridu nifmux edin namlu fis sistema kolla kemmi. Li noħorġu dawn l-inizjattivi kolla ħan ispiċċaw bħafna taħwit meta ma jkonniex ftejim komuni, ġviri x'inhuma l-għanijiet aħħarin u x'tip ta' dejta fil-fatt għandna bżonn. Għandna dejta nieqsa jekk tħares lejn dak li għandna ma' rifuġġati. Hemm vojt kbir nuqqas ta' dejta mhux qed jinġabar. Ma jkollna bżonnu qed nitkellmu dwar integrazzjoni imma m'għandniex dejta fuq dan. Min ħajġbor id dejta Għalli ma raġuni l-drittijiet tal-bniedem kif ħajħarsuhom? Din hija kwissjoni li niddiskutuha f'ħafna iżjed dettal. Sinjora Larsen għamlet ħafna mistoqsijiet. Issa naddi l-kelma lill-rappresentant tal kummissjoni. Grazie ħafna dawn il-mistoqsijiet kollha, ħalli prova inwiġibhom kollha. Um, so concerning the data protection and uh, Fuq il-ħarsin tad-data, fuq il-limitazzjoni tal-iskop, Inħossu li proposta li għanna xtaqsam mal-sistema eh, ta' tullu ħruġ Huma konformi mal-qafas stret. Nasib li regali ta' dawn l-speċifikazzjonijiet li aħna bassarna fil-proposta tul uħruġ se jiġu analizzati iktar tard dina dan il-komitat, imma nista' xi imma li il-selvagwardja tal-limitazzjoni tal-iskopu anki il-privatezza apposta il-privacy by design kienet xi ħaġa li dejjem aħna fassalna u ħadna kon għedin nħabru il-grupp tal-esperti finanzjarji. Dan il-grupp ser jindirizza aspetti speċifiċi tal-interoperabilità u so jenalizza il-neċessita u l-possibilità morru iktar li l-in minnek fl-interoperabilità. Għidan u aspet wieħed tal-kwistjonijiet tal-komunikazzjoni. Ovvjament għenna mbatt problemi fejn għandis distakki vojt informazzjoni. Per eżempju, mhux informazzjoni fuq persuni illi eh, jew vjaġġaturi li jaslu fil-frontieri esterni, m'għandniex informazzjoni qabel ma jaslu. Nifisser illi għandna vojt fl-informazzjoni illi għanna għal-gwardja tal-frontieri, l sissa tal-frontieri ma jkunux jistaw jamlu xogħolhom sew u għalhekk aħna qegħdin Eh, nissuġġerixxu illi nanalizzaw il-proporzjonalità tal-proposta ta' stabiliment tal awtorità ta' sistema ta' autorizzazzjoni tal-vjaġġar. U għal-istess aħna għanna l-obbligu illi nirrivedu nanalizzaw regolamentazzjonijiet differenti fuq is silvis, li juliza, li jistabilixi regolament, għana fil-proċess ta' evalwazzjoni ħarġut minn dawn ir-regolamentazzjonijiet. U aħna u koll qed nipproponu illi nerġgħu niftħu ir-regolamentazzjoni u nipproponu modifiki ta' dan ir-regolament sabiex ikunu nistgħu ntejbu din is-sistema dan is-sistemi u l-mod kif taħdem l-Aġenzija. Barra minn hekk għandu x'jaqsam ukoll mal-mandat u struttura attuali u skema fin aħħarija għal ġestjoni tal-Aġenzija li qed jiġġestu dawn is-sistemi tal-IT. Fuq il-kwalità tad-data. Kifet fl-introduzzjoni tiegħi Aħna għanna sistemi u rridu li dawn li dawn is-sistemi jintużaw mod effettiv u naraw illi l-informazzjoni li għanna f'din is-sistema hija konformi ma' ħtieġa u regolament li aħna rridu naċċertaw illi l-informazzjoni hija waħda li wieħed jista' juża iktar il li huwa kompatibbli ma' speċifikazzjonijiet tekniċi u dawk legali wkoll biex naraw illi l-informazzjoni li għanna f'din is-sistem, dan il sistemi li jistaw jintużaw iktar qudiem u li naċċertaw illi wkoll jistgħu niproċedu għall identifikazzjoni tal-individwi jew biex inġestu għu aħjar u t-xira e, din id-data. Ġifiri huwa importanti illi mill lantana tagħna aħna ikonna juliza liża li jibda jagħmel monitoraġġ ta' din id-data u biex intejbu l-użu u effiċenza ta' din is-sistemi. fuq database ċentrali li jkun eh, repozitorju waħdet waħdini. Ewwel net irid jiġi evalwat maċċar minn dan il-grupp tal-isportazzjonijiet, jiġifieri tal-fattibilità u neċessità tiġi evalwata. Imma wkoll barra minn hekk huwa qan fuq żmien twil u r-raba qan u eh, l-waħda kienet li nistabilixxu il-, il affarijiet ta' soluzzjoni waħdanija u nistabilixu kol interkonnettività bejn is-sistemi u li xikonna sistemi bejn servizzi li huma l-EFIS AFIS u il-possibilità ta' li konna database iktar integrat, mkien ma dan il-database tal-marki ta' suwabar. Amma Mardux li bat noħolqu database li mhux necessarment ħajati il-protezzjoni tad-data għax kull tip ta' informazzjoni li ħan nġbru ħan nġbru għal partikolari. U dan se jiġi eh, immarkat dan il-mod. U identifikabli dan il-mod. Ġifiri dan ikun proporzjonat malan meta li ta' raġuni li xid-data għandha tinħareġ fil-bidu. Ma jfessirx li għax huwa rekordjat sistema waħdanija, dwejt waħdanija illi għan modifikaw il-mod kif għanna nużaw il-database. Ir-regoli differenti ta' zamma ta' data ser jaħdmu kol skont il- uh, għan speċifiku ta' data ġifiri anki jekk inti għandek integrazzjoni teknika ma jfissirx illi aħna irridu nbidlu xi ħaġa kont li għandha x'aqsam mażama tad-dejta u l-lan. U l-mod kif aħna nappoġġaw din id-dejta. interoperability doesn't mean that we are mixing up, mixing Interoperabilità ma jfessirx li aħna nkunu qegħdin inħaltu d-data li ġej minn sistemi differenti, qed nawtorizzaw is-sistema biex eh, eh, jikkomunikaw bejnietom. Miflok ma jkollna skambi bejn utent u sistemi separati, qed nagħtu possibilità illi nisimplifikaw il-talbiet, ġifiri biex utent wieħed ikun jista' jipproċessa u jinniet Eh, talbi taħra mod parallel. Biex il-moviment ta' informazzjoni madwar il-sistemi nazzjonali nfaċilitawa, aħna deċidejna li konna u koll interkonnettività fuq livell ċentrali bejn is-sistemi, għamil għajda qed niproponu, imma dan perspet sħiħ għad-dritt tal-utent, il-muqet ibiddel ġej fuq dak li huwa dritt tal-aċċess mod faċli, sempliciment qed ngħid niffaċilitaw il-mod kif inti tisol fis-sistema mhux biddel id-dritt tal-utent u qed ngħidu li din tip ta' interkonnettività fuq livell ċentrali. Mill-latta ta' ħarsin ta' data kienet xi tajba għaliex qed naqqas il dupjar ta' data biex li konna l-istess informazzjoni. Ġimil flok naqdu l-istess informazzjoni tuqdu nikkopjaw nirrepetawha fl-istess sistema ta' informazzjoni band nistaw nistgħu nużaw rekord wieħed ta' informazzjoni għal uh, użi differenti. Ek kif huwa provdut mir-regolamenti biex bekk ma jqogħdux ikollna kopji ta' u ħafna kopji tal-istess informazzjoni jkunu qegħdin naqsu ġbir tad-data u l-rekordjar tad-data. fuq id-dejta li għandha tinġabar. Ovvjament dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna tal-grupp tagħna tal-livell tal-esperti u rridu wkoll ikollna ehm, spjegazzjoni ta' x'inhu disponibbli f'termini tad dejta u dak għam dawn imma nkopru kol il-lakun li jem, il-vojt li jem, sabiex nkunnu nistaw Nibitaw li ċertu tip ta' vjaġġaturi ma jġewx identifikati jew ma jkunux reġistrati bib ta' sistema, grazzi. Naħseb li wieġib tal-bicċa kbira tal-mistoqsijiet. Grazzi ta' sew, grazzi ta' tuġibiet tijak, grazzi l-kollegi, l-mistoqsijiet kom nerġaw nkomplu fit-tlieta u il-ikra tajba lil kulħadd. Grazzi.